questions. Okay. Okay. Um, good morning, everybody. Uh, first of all, as usual. Lodwa tajba li l-kulħat, signori, l-ewel net jew nadottaw l-agenda bħas-soltu, donu ħadd mu qed jaġġezzjona u għalhekk nisu bħala meqjusa. L-approvazzjoni tal-laqa tal-erba' ta' frar tal-minuti tal-laqa tal-erba ta' frar ħatmet joġġezzjona u għal daqstant nqisuhom approvati. Namela vizita tal-President aktar tard wara li konna diskussjoni tagħna u qabel nivvutaw. U għalhekk issa nistgħu ngħaddu skambju ta' femmit dwar il-prospetti tal-adozzjoni tal-euro mill-Latvja. Bandris Svilks, il-Ministru tal-Finanzi tal-Latvja u Ilmar Rimskovic, Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Latvja. Jina żgur illi Gerfi xiftit isimkom, nitlob skuza tajt il-president. Inti, intom jettu li ser, għadni kem li ser duma ħames minuti kull wieħed. Jek joġobkom, tistaw titkelmu, bat ikonna mistoqsijiet mill-flor. Going first? Ok. Minn ħajibda l-ewel minnkom, jek joġbok. Senjuri, l-odwa tajba l-kulħat. Jena l-venatur tal-Bank Ċentrali tal-Latvja. U bekk bi pjaċir kbir nindirizzakom illum hawnhekk qed nindirizzakom il illum fi Brussell. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja lill-organizzaturi ta' din il laqgħa wkoll l persuni illi permettunna li nkunu hawnhekk illum preżenti sabiex nesprimu il-femiet dwar il-Latvja. U ngħidilkom ftit dwar l-istorja finanzjarja ekonomika tal-Latvja. Għaxar snin ilu eżatt il-Latvja il latvja kienet l-ikbar ekonomija, kienet l-iktar ekonomija li qed tikber, kienet qed eh, tejji ġissir issir membru tal-Unjoni. Din eh, dan kien jum fejn ħafna Latvjani kienu joħolmu li kollom livelli aktar għaljin ta' għajxien illi jirkupraw u jkollhom tkabbir, livellu għalli ta' tkabbir. Fl-2008 l-ġu ma kienieċ fi zona euro u bekk kella taddi mill-krizi ekonomika u finanzjarja profonda. Iżda l-iktar ħaġa importanti hija li naraw kif il-Latvja eh, la tele din il-kriżi. ħafna akademiċi, ħafna persuni jistaw jgħidu dan, ħafna persuni li huma interessati fl-ekonomija u fil-finanzi. Jiena nemmen illi ħafna persuni irnexxielhom jindunaw illi l-elementi l-aktar deċisivi tal-politika tal-gvern matul il-kriżi kienet dik ta' veloċità, ownership, impenn, solidarjetà u sħubija fost l-imsieħba soċjali. Illum il-Latvja għal darboħra hija l-iktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa. Għattini sena konsekutiva huwa ta' interess għalija li ngħidilkom il-diskonti bassi tal-Komissjoni Ewropea jidher illi l-Latvja ser tkun l-iktar ekonomija li qed tikber għal bosta snin oħra. Iżda, xaġa li aktar interessanti hija li l-munita tal-Latvja diġa ġiet abbinata ma l-SDR u sa mill-2005 ġiet abbinata ma l-euro. Kien hemm bosta kriżijiet, kien hemm bosta e, nżul u tluħ, ċaqliq. Iżda l-Bank ċentrali nnexxielu iżom dan il- pakett nexilu jżom dan l abinament li kien dak li zam l istabilita u kol l-istrument ewlini monetarju illi permessew aħna wettaqna l-politika monetarja tagħna. Illum hawnhekk dan il-Parlament Ewropew huwa ta' di nitkellem dwar iż-żminijiet eh, illi aħna ħdimna permezz ta' dan il-beg, dan l-abbinament, iżda aħna nemnu illi fil-ġejjieni il-Latvja tista' tkun tista' jkollha munita aktar stabbli u l-Latvja tista' tikseb aktar stabilità u tevita li jkun hemm spekulazzjoni illi hija assoċjata mal-ekonomiji miftuħa żgħar matul iż-żminijiet ta' kriżi. Aħna stinkajna sabiex insibu membri tal-Unjoni Monetarja Ewropea inna nistinkaw inna naħdmu iżda din il-kriżi ġellitna li nirrealizzaw naraw x'inhuma il-valuri l-elementi l-aktar importanti fi stabilità ekonomika u finanzjarja. U bekk l-Europa, l-Euro kienet l-linja gwida tagħna sabiex aħna nissodisfaw il-kriterji kollha ta' Maastricht u sabiex ikonna l-aġġustamenti legali neċessari sabiex inkunu lesti. Inkunu esti għall-2014 u nissieħbu f'unjoni Monetarja Ewropea. Sa minn settembru 2012 il-Latvja tissodisfat il-tissodisfa l-kriteri kollha ta' Maastricht u dak kollha li huma interessati dwar l-istorja kja u l-istodisfar ta' kriterji kollha naħseb illi nistgħu nitkellmu aktar u nistgħu nsibu dan il-ħin li niddiskutu aktar dwar dan u importanti dawn il-kriterji ikunu sostenibli l-inflazzjoni bħalissa hija eh, waħda baxa, storikament u edemmek biex tibqa' hekk. U importanti illi jiena insemmi li din mhix kombinazzjoni illi l-Latvja jistodisfa' dawn il-kriterji kollha eh, f'perjodu qasir ta' żmien u mhux jikkawza jikkawża periklu fil-ġejjieni. L-aħħar kriżi kienet waħda severa u ser tibqa f'moħħna għal ġenerazzjonijiet twal. Il-persuni ndunaw, xiġifieri, illi kollok inflazzjoni bassa, illi kollok riżultati marbuta mal-mezzi illi inti għandek u koll il-tkabbir fis salarji u il-produttività u relazzjoni l embejnietum Issa, l-Unjoni Monetarja Ewropea ser tikseb mill-sħobija tal-Latvja. Jiena naħseb illi intom il-klim aktar Ewropa tafu xi fissru jekk l-Ewropa tissieħeb fl-Unjoni Monetarja Ewropea naħseb illi l-Latvja iva tkun tista taqsam l-esperjenza tagħha. F'waqt ta' kriżi u tkun tista' tiddiskuti u titkellem l-affarijiet pożittivi u negattivi u diskussjonijiet li rendew li aħna kellna l-iktar ħaġa, it-tieni l-aktar ħaġa importanti hija li kulħadd ser jinduna illi l-Unjoni Monetarja Ewropea huwa bastiment stabbli, bastiment kbir u kollox miexi ħarir fuq dan il-bastiment u l-Latvja tixtieq illi anki hija tissieħeb titla fuq dan il-bastiment u dan u taħdem jitfit. Aħna nħossu li l-atmosferija waħda tajba, li hemm appoġġ, hemm ħbieb, li lesti ħerqana qegħdin jistennew il-Latvja biex tissieħeb u bekk ġala darba dan huwa il-ħin propizju jiena naħseb il-gvern tal-Latvija l-esta illi jressaq il-rapport ta' konverġenza l-ġimgħa d-dieħla U bekk jina l-est li naddil kelma l-Ministru li ser jelabora aktar dwar il-politika fiskali tal-Latvja. Lodwa tajba, sinjuri. Ta' il-kas tal-Latvja huwa wieħed illi ta' jipprometti għal bosta pajjiżi. Ftit ta' snin ilu aħna ġina mill-quta minn kriżi severa u tlifna 21% tal-GDP u dan ġara f'sena u nofs. Bek, għanna bosta sfidi u dimna u dim il-gvern u dim il-soċieta, iżda aħna irnexxinna nżommu mal-ħin bajnuna mill-IMF, mill-Kommissjoni, mill imf mill kummissjoni Soddisfajna sodisfajna dan il program fl-kien ma l-istituzzjonijiet waħda mill-iktar stor stejjer ta' suċċess hija illi dan il-programm qed juża ħafna s-sistema eh, tal-antiċipar u aħna għamilna ħafna iktar minn dak li kien mistenni. Kenna pressjoni miswi imma irkoprajna l-fiduċja, ekonomija qed tikber u aħna fiduċjużi wkoll dwar it-kabbir tagħna għas-snin li ġejjin. Il-Latvja llum hija differenti meta mqabbla mat-Latvja tal-perjodu preċedenti Għaliex għandna l-liġi ta' disciplina fiskali, ratifikajna l kompet fiskali u pjanajna diġa il-budget tagħna fuq perjodu ta' tliet snin. Huwa impossibbli illi il-gvernijiet ġejjin jinjoraw dan l-istrument, dan il-fattur fil-Latvja. Fl-istess waqt, hemm kwistjoni ta' sew importanti illi aħna rnexxinna nabbinaw il-miżuri ta' awsterità, il-ristruttural tal-ekonomija tagħna il-budget fiskali l-finanzi pubbliċi u rnexxinna wkoll eh, nimplementaw ir-riformi meħtieġa. Dan huwa binar tajjeb, politika fiskali prudenti u itkabbir. Il-Latvja hekk qed il qoddim u dan qed rendi. Aħna maħniex nifqu fir-riformi tagħna hemm rieda b'saħħitha mis-soċjetà illi aħna nkomplu bir reformi bħalissa hemm bosta diskussjonijiet għaddejjin dwar kif nistgħu nkunu aktar effiċjenti fl-edukazzjoni, fil-kura tas-saħħa, fl-amministrazzjoni pubblika, fil-politika tax-xogħol. U din hija ħaġa tassew importanti. Aħna nistgħu niddedikaw aktar ħin lil dawn il-kwistjonijiet importanti bħalissa. Aħna qegħdin noqorbu dejjem aktar lejn il-budget ibbilanċat. Għanna tħul li huwa aħjar minn dak li stennejna għanna flus għal programmi importanti li semmew mill-Komissjoni u mill-esperti tal-Europa, il-Bank Dinji, l-IMF, u bħalissa nistaw nindirizzaw kwistjonijiet bħat tnaqqis tal-disugwaljanzi, tnaqqis tal-faqar, u f'dan il-waqt qegħdin nippjanaw għal sena illi ġejja illi nżidu il-salarji minimi mhux u kol ser indaħlu minimu mhux intaxxat illi ser ikun għoli għal dawk illi mhux imħalsa daqshekk tajjeb. Aħna bħalissa nistgħu niġġeneraw aktar tħul u bekk din hija d-direzzjoni tagħna. Iva, dan huwa importanti wkoll għal pajjiżi oħra fiż-żona euro illi aħna nabbinaw naqdu dawn il-kwistjonijiet kollha għall prudenza fiskali flimkien ma' riformi li ħarsu tkabbir Aħna fil-Latvja aħna hekk qed nagħmlu. U minkejja it id-domanda xorta għada emmek għal dawn ir-riformi. Iva, il-Latvja edha fuq u dim, edha qabel il-ċiklu bħalissa. Iżda, ħafna gvernijiet edin jamlu eh, dak illi għamlet il-Latvja qed jiffaċċjaw dawn il-problemi u jippruvaw isibu kif il-mod ta' kif jistgħu joħorġu mill-kriżi biex itejbu l kompetitività tar-reġjun. Bekk f'dan il-waqt huwa importanti illi il-pajjiż fi żmien eh, diffiċli fiż-żona euro jkun eh, hemm stat membru potenzjali ġdid illi huwa lest preparat illi jsef fiż-żona euro ġib femmit ġodda, friski u solidarjetà fost dawn il-kustjonijiet komuni diffiċli tant huma importanti għalina palissa fl-Ewropa. Jiena naħseb illi din hija rrieda b'saħħitha ħafna minna tagħna għaliex nafu illi eh, hemm xi ftit ta' dubji dwar l-introduzzjoni tal-euro u aħna daħħalna elementi fiskali prudenti bħalissa u biddinna l-struttura tal-ekonomija tagħna pajjiżi li huma lesti li jkunu huma aktar lesti li jkunu membri fiż-żona euro. U dawn kienu l-modi tagħna, President, grazzi. Grazzi, kif il-koll, probabbli tafu, il-gvern tal-Latvja ser jitlob lill kummissjoni u l-ECB sabiex tirrapporta lill kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar il-progress illi għamlet il-Latvja fis sodisfar tal obbligi tagħha sabiex ikun hemm adozzjoni tal ewro illi tirnexxi. Il-Kummissjoni u l-ECB imbagħad ser jipproduċu rapport ta' konverġenza sabiex il-Latvja tisef fiż-żona Ewro bħala parti mill-ħidma tagħna Aħna ħtarna rapporter eh, Berkard Balz dwar dan is-suġġett. Berkard, jekk jogħġbok tista' titkellem u tistaqsi l-ewwel mistoqsija. Il-forma tal-mistoqsijiet huwa għandna allokazzjoni ta' ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet jiddeċidu l-mistidna tagħna min jixtieq wieġeb għal mistoqsija għaliex mhux se jirnexxielna indaħlu żewġ tweġibiet għal kull mistoqsija. Ek jogħġbok Bernhard. Grazzi ħafna Signor President, Sur Ministru, Sur President tal-Bank Ċentral, jiena verament nixtieq ngħid li nkuntent ħafna illi hija qegħdin hawnhekk itnej li jintom ħalli jkollna din l-ewwel diskussjoni dwar l-iktar kwistjonijiet importanti dwar it-dħul tal- nadvja fil-zona euro. Jina naħseb li xi ħaġa importanti ħafna illi s-sena 2014 intom titlu fil-zona euro. Naħseb li intom verament eżempju tajjeb tal-konsolidazzjoni politika u għankan dak li għandu x'jaqsam il-mod ta' kif intom affaċċajtu l-kriżi ekonomika u finanzjarja u jiena naħseb ukoll illi dak li għandu x'jaqsam liva li jintomettu lill-euro dan huwa sinjal qawwi ħafna. Huwa verament sinjal tajjeb għall-integrazzjoni Ewropea u anke sinjal tajjeb għall-euro stess. Jiena nixtieq illi nitkellem eh, fuq dak illi qalet il-President. L-ewwel kwestjoni għalija hija ta' importanza kbira kif intom irnexxilkom toħorġu b'suċċess mill-kriżi ekonomika um, illi aħna għadna kemm kellna x'nistgħu nħamlu biex noħorġu l-kol mill-ekonomija u eh, biex noħorġu mill-dejn illi għandna u l-problemi. U eh, x'nistgħu nitgħamlu minn dan kollu? Mela, nridu naraw eżattament x'liema miżuri speċifiċi kienu implementati sabiex is-sitwazzjoni finanzjarja u stabilità tal-prezzijiet ittejbet u anka sabiex intom irranġajtuha din jalaw mistoqsija u mistoqsija wara fuq l-inflazzjoni. Kemm intom ċerti intom illi rata tal-inflazzjoni fil-pajjiż tagħkom hija taħt kontroll, hija sostenibbli. Jina naħseb illi naturalment jekk dan ħajkun hekk żgur li jkun fattur pożittiv ieħor li nistgħu kalkulaw. Ħaġa oħra li tinteressani hija illi aħna wek għandna ħafna rapporti fidejna, però l-iktar ħaġa importanti u deċisiva hija li fil-fatt aħna naraw li l-popolazzjoni wkoll tkun trid li tidħol fiż-żona euro. Jiena naħseb illi fil-pajjiż ta'kom, aħna edin naraw li mhumiex daqsek deċizi n-nies, u iżda xorta waħda nafu li jem daqxej ta' tendenza pozittiva li qed tirrenja u uh, Naħseb illi fil-fatt grazzi għal kampanji kollha ta' informazzjoni li kien hemm dan qed influenza il popolazzjoni daw kienu mistoqsijiet minn għaj. Ħafna mistoqsijiet li tridu tippruvaw twiġbuhom f'żewġ minuti u nofs. jina skullu se rikolkom iktar mistoqsijiet. se nibda kif il-advernexxi l-ta' ministra l-kriżi, kwistjoni importanti. L-ewwel net, irridu naraw li aħna ħloqna dialogu soċjali tajjeb ħafna. Diġà mill-bidu net tal-kriżi aħna ħloqna stabilejna il-grupp eh, ta' maniġar ta' riforma illi għadu hemmhekk u għadu jindirizza kwistjonijiet fostom ir-riforma hemm gvernijiet, trade unions u imprendituri u municipalitajiet. U aħna Tkellimna, diskutejna dwar miżuri ta' austerità, riformi flimkien, lejlu lunar, u importanti bħalissa qed nifukaw fuq kwistjonijiet ta' tkabbir. U importanti li naraw li aħna realizzajna illi għanna namlu aktar u għanna naġlu iktar. l-ekim sajjaħ front loading, l-anticipar, il-kelma maġika u diffiċli illi n-implementawa. L-iktar għal-pajizi zzar, jina naħseb illi l-pajizi kollha tal-Unjoni indunaw illi jekk iridu jirkupraw il-fiduċa ta' swieq l-aktar fis possibli iridu iġibu ruhom bl-aħjar mod, mod ċira. Fl-istess waqt, aħna kampajna, eh, rnexxinna naddu minn żewġ elezzjonijiet, kellna l appost tal-votanti, anke matul il-politika ta' austerità li xuma jemnu illi aħna ma nistawx inkunu differenti, ma nistawx inkunu aħjar u ninjoraw dawn il-fatturi illi irridu ngħaddu minnhom f'dan il-perjodu ta' konsolidazzjoni kenna dawn iż-żewġ terzi u il-mizuri kolla kienu ta' il-mizuri kolla ta' austerita kienu ta' 17% tal-GDP fit tliet snin. Żewġ terzi ġew min-naħa tal-infiq u terz minnhom min-naħa tal-żida fit-taxxi u żida fit-tħul. Dan dawn iċ-ċifri huwa importanti li għom. Kienu diffiċli imma huwa importanti illi nibdew hekk għall-ewwel it-tieni sena u nagħmlu l-aħjar possibbli. Okay, we've uh, kind of run out of time in that slot. Is there anything specific you wanted to add? spiċċanna l-ħin hawnhekk dan islot tixtieq iżid xi ħaġa. Ja nixtieq norbot mal-mistoqsija dwar it-ħassib li ħaġa jkollna l-inflazzjoni. Hemm tlet elementi li dun semmu. L-ewwel net kulħadd jaraf illi s-salarju, salarji jistgħu jikbru biss meta jkun hemm il-produttività din hija xi ħaġa li ġiet mifhawma. Sew so, il-budget u l-leġislaturi tal-Latvja ħejjew eh, rekwiziti aktar ħoros qabel mal-Parlament propona is-sixpack tiegħu. Jiena nemmen li wieħed għandu jżomm deficit eh, żgħir ta' budget u m'għandux jagħmel aktar minn dak li jista' u minn dak li jiflaħ. Fl-istess waqt qegħdin naraw illi hemm deleveraging għaddej fis-settur bankarju U dan ifisser illi is-self mhux ser ikompli. Blamment lemmu lawn fil-futur qarib u ser imur 8 fit, ser jimxi 8 fit ma tkabbir ekonomiku. Dwar is-sapport għall-euro, ħafna mill-kollegi raw illi dan huwa appoġġ pjuttost qoli meta naraw dak li qed jiġri fil-bqija tad-dinja u fuħut mill-pajjiżi. Naħseb illi għanna situazzjoni komda mhux ħażin fejn għanna 30% favur l-euro 33% kontra u hemm xi 33-35% li għadhom mhux deċiżi illi qegħdin e, fitxu fatti affarijiet ġodda, formazzjoni ġdida u bekk wasal iż-żmien dan huwa żmien li aħna nagħtu aktar tarif. Ninfurmaw aktar u aħna determinati illi dan l-appoċ niksbuħ sas-sajf ta' din is-sena, aktar minn 50% ta' appoċ. Grazzi il-mistoqsija li jmiss Eliza Ferreira mill-SND. <coughs> Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-mistoqsijiet tiegħi għandhom x'jaqsmu ma' sostenibilità tal-prestazzjoni li rnexxilkom tilħu sissa għaliex jekk inħarsu issa lejn iż-żona euro kif taħdem Il-problema hija kif l-ekonomija reali tal-istati membri tista iżżomm din is-sostenibilità. Għalhekk jiena inkwetata mhux biss fuq il-konverġenza nominali iżda wkoll fuq is-sostenibilità tal-konverġenza reali tal-ekonomija. Mod partikolari jiena nixtieq nifhem Ir-raġunijiet għalfejn meta aħna nħarsu l sbilanċi makroekonomiċi li huma reġistrati fis-six-pack e, eh, bir-rabta mal-Latvja hemm żewġ punti li huma infestati l net il-qatt. Jina naf li jintom għamiltu sforzi kbar iżda xorta waħda nixtieq nkun naf x'inhuma il-prospettivi għal qatt. U t-tini net ir-rwol tat-taxxi u l-investiment dirett barrani. Il-prestazzjoni tal-pajis kif jiserraħ fuq dan? It-tielet mistoqsija tiegħi hija dwar l-SSM, ġifieri il-mekkaniżmu ta' supervizjoni wahdanija li qegħdin neħolqu għal-banek u nixtieq nkun naf fejn waslet l-istruttura tagħkom għal dik li għal kompożizzjoni tal-banek, partikolarment ir-rabta li hemm ma' pajjiżi li huma barra miż-żona euro li mhumiex ħajnaqdu maż-żona euro. Dawn kif ħajaffettwaw il-pożizzjoni tagħkom brabta mal-SSM u dak kollu li qed jiġri sa marbut magħha, grazzi. Grazzi għal mistoqsijiet. Ovvjament huwa importanti ħafna li kulħadd juri li huwa li jista' jisostni dan it-tkabbir. Iżjek aħna nħarsu lejn iċ-ċifri eh, bejn l-2011 u l-2013 nistgħu naraw sostenibilità tajba u fil-fatt il-ċifri huma eh, stabbli. U hemmhekk nistgħu naraw ukoll minn Settembru qegħdin u l-kriterji kollha ta' Masret. Anzi, eh, sitwazzjoni qed titjib ħafna. Għana qegħdin nżommu l-ola tkabbir fl-Ewropa u l-inqas inflazzjoni u jekk inħarsu lejn id-basir tal-Kommissjoni Ewropea sentejt li tal-ġejjin, ċifri huma kważi l-istess, ġifieri inflazzjoni baxxa ħafna u tkabbir sostenibbli. Ġu li żjed tkabbir li qed isseħ mod maċċel. Aħna bħalma qed qed nifukaw fuq riformi strutturali differenti l-istruttura tal-ekonomija tagħna u għandna potenzjal tajjeb ħafna għal manifattura, l-esportazzjoni u l-industrija tagħna fil-loqsma kollha anka bħalissa edin nżommu tkabbir eh, oli fl-esportazzjoni. Aħna żammena flessibilità u il-negozju ħafna iżjed effettiv. Apparti minn dan hemm l-amministrazzjoni pubblika kif ukoll l-introduzzjoni ta' strumenti fiskali li qegħdin iwaqfu milli nonfqu iżjed milli suppost u din ħaġa kruċjali issa dwar il-qat u l-impjiegi, l impigi bħalissa qegħdin jikbru, jikbru bliżjed rata maġla, il-qat qed jonqos fil latvija u fil-Baltiċi iżjed minn kull reġun ieħor. Aħna nqasna mill-qat reġistrat li kien 17.3% waqt l-ar periodu tal-kriżi fil-Latvja sa inżilna kważi sa 10% bħalissa u ħaninżlu taħt l-10% minn mis-sajf. Hemm l-intenzjoni li ntejbu l-mobilità tal-ħaddiema qegħdin intejbu l-istruttura tal-qad. Iżda fil-Latvija qegħdin nifukaw fuq żewġ riformi importanti li ewwel l-edukazzjoni fuq fil-livelli kollha, il-kwalifikazzjoni tal-ħaddiema, tal ħaddiema u t-tieni hija il-politika tax-xogħol. Bħalissa aħna qegħdin inżidu rizorsi għal dan u għanna ħin biex nagħmlu dan. U palma għed il-ċifri tal qat u għansi u anka ċifri tal-impjiegi huma mixin it-tnejn huma fid-direzzjoni tajba. Ġiet t xi ħaġa? Kien hemm mistoqsija fuq l-SSM u bħalma tafu b'mod tajjeb il-Latvja bħalissa mhix qed tipparteċipa fid-diskussjonijiet u negozjat li għaddejjin. Meta nirċivu aktar informazzjoni kunu nistgħu nispjegaw il-pożizzjoni tagħna aħjar iżda l-Latvja hija lesta li tikkopera mill-aspetti kollha u tingħaqad ma' dan il-mekkaniżmu eh, waħdini kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Issa għal grupp Aldi Silvia Guller. Grazzi ħafna, eh, Ministru Gvernatur. Fil-fatt istess direzzjoni ta' dawn mistoqsijiet li għonet nixtieq ngħid li il-Latvja eh, qed nieħdu gost li ħadd qed tilħaq dawn il-kriterja żona euro u tkun ħaġa tajba li għall-Ewropa li tħares lejn proġett ġdid u qed nieħdu gost li qed naraw pajjiż li jagħmel sforz. Aħna bħalissa nisabu f'perjodu ta' tranzizzjoni għalhekk nixtieq insaqsik inti intom x'taħsbu li huwa r-rwol tagħkom fis-snin ġejjin? Illum għandna 17 stat membru fiż-żona euro u 10 stat membru ma jinsabux fl-euro. Iżda mbagħad hemm pajjiżi bħal tagħkom u Polonja li qegħdin jaraw li jingħaqdu mal-euro fil-ġejjieni. Dan xaj fisser għas sistemi ta' supervizjoni kif ukoll għal mekanizmu ta' supervizjoni tal-banek. Dawn irridu jimbidlu partikolarment għal pajjiżi li ħajnaqdu ma' sistema Ewropea ta' banek ċentrali, ecc. Intom taħsbu li darba l dejjem għandna bżonn nifissaw xi forma ta' asma interna zona euro? Xa tkun il-pożizzjoni tagħkom fuq dan il-punt partikolari meta niġu għal negozjati? u kunu tistaw tejnu biex tikkonvinċu dawk il-pajizi li mannix neskludu pajizi ma anzi għanna namlu miżuri ta' tranzizjoni sabiex huma mbagħad jingħaqdu? Um, you know, uh, Latvia, having in mind our recent Intom tafu li Latvia wara l-esperjenzi riċenti tifhem flima direzzjoni għanda timxi zona euro jena naħseb li importanti ħafna. U fil-fat, aħna nilqaw kwalunkwe tip ta' proposta li twassal l-Europa u l-zona euro li kunu kompetitivi kemm jista' jkun. Issa dwar supervizjoni bankarja u mekkanizmi oħra u politika oħra aħna nilqawhom u nappoġġawhom. Dan għaliex aħna nistaw inżidu ma dawn il-programmi ma dawn il-proposti l-esperjenzi riċenti tagħna. U jina naħseb li huwa importanti ħafna li aħna jkollna l-esperjenzi tagħna li fil-fatt jaħdmu kif suppost. Hemm ħafna elementi li jistgħu jiġu introdotti f'pajjiżi oħra wkoll. U aħna naraw b'mod pożittiv ħafna l-inizjattivi differenti li ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li meta intom qed tistaqsu mistoqsijiet dejjem nagħmlu distinzjoni U naraw jekk dawn mistoqsijiet u na naqżiet tard ukoll. il latvija partikolarment f'dawn l-aħħar ħames sitt snin talmet ħafna affarijiet. U palma forsi semmejt fil-kommenti taftuħ, kien hemm ħajkun hemm ħafna studji, ħafna akademiċi li ħajdibattu jekk dan hux l-aħjar mod jew le biex wieħed jitratta l-kriżi u x'għandu jsir. U emnuni għanna ħafna esperjenzi u għanna ħafna affarijiet xinajdulkom. Saqsuna. Jekk, eh, permettili, jina saqsejtu inti ma weġibtnix biex nkun verament franka. Il-mistoqsija tiegħi hija din, kif ħaġibu ruħkom fix-xhur li ġejjin fuq l-SSM? Mikrofonu għal-kellim. Jina għasin konxu li najdlek li di kelli najdlek xaġa fuq l-SSM, imma meta tindirizzana dak li rridu n-deċidu bejn A, B u C, eh, meta tajdun eżattament xirri xħanazlu, mbatt natukom tweġibiet konkreti. Mux ħanuqot nitkellem mod ġenerali meta jina ma nafx eżattament is-situazzjoni xini. L-SSM miex maluqa Iġviri ma jafux jekk u mux ħajabdu jabżu fija mill-ewel jew le, jina naħseb li dak li jettajdu xek. Le, aħna ħanaqdu, ħana naqdu mal-SSM hemm ebda dubju dwar dan, iżda il-kwistjoni hija u bat xieġri wara. X'ħajkunu t-toroq li rridu nieħdu? U x'ajkunu l-punti addizzjonali? Ġvi għandkom tweġiba ħajjinaqdu mal-SSM. Issa Skużani, Sharon, tinqata l kellima Il-mistoqsi... Il-mikrofonu. Il-mistoqsija tiegħi kienet x'taħseb dwar li ninqasmu f'żewġ partijiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet bejn il-pajjiżi li mumiex fi zona euro u dawk li huma intom tistgħu tkunu il-pont bejn dawk il-pajjiżi li mumiex ħajnaqdu dawk li diġa qegħdin fil-żona euro? Jina naħseb iva nistaw naġiċu bħala pont għalix palma tafu. Aħna dejjem konna fuq qoddim mal dawk il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro u li nittrattaw ċertu kwistjonijiet li qegħdin eh, jolqtu mod dirett il-membri taż-żona euro. Dawk il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro qegħdin eh, jiżaminaw b'ċertu attenzjoni s-sitwazzjoni u jekk aħna jirnexxinna noħolqu il-mekkaniżmu li waċċettabbli għalihom, eh, din hi ħaġa importanti u aħna nixtiequ li naġixxu ta' pont. Għax aħna jafdawna dawk il-pajjiżi u aħna għandna l-esperjenzi tagħna Jina naħseb li Iva forsi nistaw nersu aktar viċin lejn dawk il-pajizi li sissatom ma deċidewx. ma kolla jifmu kemm huwa importanti li nkunu iżja viċin ta' dan il-mekkaniżmu mhux sempliċement li nirċivu rapporti. U ma jinfluenzaw l istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Iva mela bizna l-ħin għalhekk ħajkolli ngħaddi għal mistoqsija li miss minant li sijar. Iva, Eh, Fl-ICR ma tantx hemm minn pajjiżi taż-żona euro, palma fu l-pożizzjoni tal-ICR e b'mod ġenerali, eh, b'mod ġenerali hija li ż-żona euro mandi ġejjini tajjeb ħafna. Iżda aħna nirrispettaw bisħiħ il-pożizzjoni politika tal-Latvja li naqdu maż-żona euro u aħna napoġġawha wkoll. Imma li tkun pont mhux pożizzjoni komda ħafna għax tispiċċa li kollok siq naħa u siq l-oħra u tispiċċa f'pożizzjoni skomda ħafna minn pożizzjoni tagħna l-istorja ekonomika tagħna għal 20 sena konna pajjiż e, pajis u kol pont bejn pajizi terzi u xewqa tagħna naqdu maż-żona mal-Unjoni Ewropea. Imma ma kienx pożizzjoni komda ħafna. Jena naħseb li rridu nkunu onesti ħafna u Mem ebda dubju dwar is-sostenibilità. Mhux dwar ċifri fil-kriterji ta' Maastricht imma s-sostenibilità tagħna. U biex nikonna dan, jiena naħseb li rridu nitkellmu b'mod onest fuq ċertu kwistjonijiet li għadhom ma sarux kif suppost fil-Latvja, l ewwel net l inigwaljanza soċjali u jiena verament nixtieq li il-Ministru tal-Finanzi jispjeganna eżattament x'miżuri ħajkun hemm fl-2014 x ħajsir f'dan il-qasam għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna li x'aħna rridu nwaslu s-sostenibilità politika wkoll tal- eh, tal-politiki tagħna fil-Latvja. Għandna l-elezzjonijiet forsi ħajkun hemm tibdil ħajkun elezzjonijiet tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali irridu nwaslu eh, li aħna pajis sostenibli politikament forsi mhux eh, bħalma ġara fl-elezzjoni fl-Italja, forsi jkun jinqalaw ċertu dubi. Iżda, l-gvernatur eh, tal-Bank Ċentrali, Sur Remxevic, kulħadd qed jistenna soluzzjoni. Kif ħassir di? ħajkun hemm ħerka ta' depozituri l-kbar jew le minn ajrom? X'tippreferu intom? Zummu f'moħħkom x'inhu l-aħjar għas-settur bankarju fil-Latvja skont soluzzjoni ta' ċipru mill-kriżi finanzjarja. Grazzi. Questions, uh, as I said before, there is a very important... Grazzi, mela bħalma qed qabel din hija kwistjoni importanti ħafna bħalissa Jena naħseb li għal-priorità ewlenija għal budget ta' sena diħla u diġà bdejna niddiskutu diskutu ġemma li għaddiet. Aħna prezentajna il-pjan il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali, u aħna naqsmu il-proposti u l-kummenti li waslu mill-Kummissjoni Ewropea u anka mill-Bank Dinji, l amf u verament iva rridu nittrattaw l-inugwaljanzi. Għalek, dak li ħanamlu s-sena diħla, ħanżidu il-paga minima, ħanirduppjaw il-minimu mux intaxxat, ħanintroduċu introduċu e, il-minimu mux intaxxat mod progressiv u ħanżidu kważi sa' doppju jekk ikun possibli skont il-programmi fiskali e, natu allokazzjoni għal persuni dipendenti u waħda mill prioritajiet anka mis ta' qabel għad demografija u aħna rridu ngħidu li qegħdin inżidu it-tkabbir Irridu naraw kif ħannaqsu it-faqar, l-ingwaljanza u kif nejnu il-familji. Dan huwa l-aħjar żmien biex nagħmlu dan, qegħdin noħolqu aktar tħur mit-taxxi, qed jirnexxinna nagħmlu dan, qed jirnexxinna nirreaġixxu wara l-kriżi b'dawn il-politiki verament importanti li huma approvati mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Bank Dinji u mill-IMF u jiena naħseb li ħajwaslu r-riżultati. U dak li ħanamlu ħana qegħdin nikbru u ħannaqsu l-faqar. Din huwa l-impenn tagħna ħana nafu x'inhu x-xogħol tagħna u dan huwa impenn qawwi min-naħa tal-gvern. Grazzi. Jina, fil-fat, ħawditni l-mistoqsija tijak dwar jekk ux ħajkun xi tnaqqis fil-kwantitajt jew le. Jina naħseb li inti taf u konxu li l-Gvern u l-Parlament fil-31 ta' Jannar aċċettaw il-liġi fuq il-bidla fil latfja li tajt moċċar li l-flus kollha li se jimbidlu. Ġvi ammonti illimitati għal ġematej fil-ħwienet u għal tliet xhur anka fil-banek u fil-posta. Forsi ma fimtunix, jgħid il-kellim. Jina slabt il-gvernatur tal-Bank Ċentrali aħna l-kulħadd nafu hawnhekk f'din il-Kamra li ċipru se tiġi mejjuna mill-ISM u mill-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali, miż-żona euro, mill-IMF biex issolvi il-problem finanzjari fi ċipru. U huwa importanti ħafna minn perspettiva metodoloġika li naraw eh, kif se tiġi solvuta din il-problema fi ċipru bil-haircut ta' depozituri l-kbar fi ċipru jew inkella minn din haircut il-Latvija miex lejn sħobija fil zona euro għal fi żmien sena u kulħadd eh, qed jittama li dan ħajġri. Il-mistoqsija tiegħi hija xiex li preferu għentom għal-soluzzjoni ta' Ċipru? U eh, partikolarment fid-daw tal-fatt li din tistanka taffetwa settur bankarju fil-Latvja. Inti qed tipprova tħajt li kulħadd li f'din il-kamra jaf kollox imma naħsibx li dan huwa l-każ, jiena naħseb li situazzjoni sitwazzjoni hija komplikata ħafna. U jiena ċertament mhux ħankun persuna li nissuġġerixxi li nimxu f'direzzjoni oħra. Partikolarment jekk aħna ma nafux l-implikazzjonijiet kollha x'inhuma dwar id-diffikultajiet. Iġviri li għaddeja minnom is-sistema finanzjarja ta' ċipru. X'iena nikkummenta li dawn il-proċessi mhumiex trasparenti neċessarjament u dan għal raġunijiet ovvi. U waħda mill-kisbiet tal-Parlament fit tupak reċentement kienet li minn tal-inqas il-buro ħajkollu ċertu briefings konfidenzjali fuq pajjiżi li sabu taħt xi programmi. Mbagħad ovvjament ma nkunux nistgħu ngħidulkom. Issa qiegħna għaddu għall-Partit tal-Ħodor Jean Paul Bessa. Grazzi, Signora President. U nishtiq nilqa lilkom, Signori għawek. Il-Latvja l jider li laħqet il-kriterji legali u ekonomiċi biex tinaqat ma' zona euro. U aħna kontenti ħafna dwar dan, verament kontenti. Iżda il-kuntest ġenerali bħalissa ifisser li għandna xi tħassib. U nixtieq insemmi tliet kwistjonijiet differenti magħkom. L-ewwel nett. U dina xi ħaġa li ġiet indirizzata parzjalment diġà. Ix-xettiċiżmu ġenerali li jidher li huwa preżenti f'pajjiżkom, jiġifieri fl-opinjoni pubblika f'pajjiżkom. Dwar li tingħaqdu ma' żona euro jew le Aħna nafu li intom tomx każ iżolat, hemm pajjiżi oħra fejn hemm ix-xettiċiżmu. Iżda x'qegħdin tippjanaw li tagħmlu? biex tippruvaw tixprunaw in-nies tinvolvu il-poplu tal-Latvija f'dan il-proċess ta' sħubija. Għaliex jekk huma mhumiex involuti? Forsi l-affarijiet mhux ħajimxu sew jekk intom qegħdin taġixxu biss fuq livell tekniku? Ta' tħassib ukoll u għal-fat li jider li jem ċertu noqqas ta' ċarezza fis-sistema bankarja f'pajjiżkom. Il-gvern jider li implementa eh, tnaqis fit-taxxa, reġim ta' tnaqis fit-taxxa sabiex jitejjeb l-ammont ta' kapital li qed jidħol fil-Latvja. U din hija politika li forsi tista' twassal għall-evażjoni tat-taxxa u anke l-ħasil tal-flus mhux hekk. Partikolarment fid-dawl tal-pajis tal-ġar ta'kom vera kbir, mela dik fuq l-istrateġija tat-taxxa. Intiret net, inti għandek raġun semmi il-livelli ta' tkabbir eh, fi zona euro. Iżda dan it-tkabbir ekonomiku forsi ġej aska spiża tar rizorsi kapitali naturali qed nitkellem hawnhekk dwar ammonti kbar ta' deforestazzjoni li qed issir. U l-tuħ ta' siġar dan din l-attività ħajkollha konsegwenzi kbar negattivi fl-aħħar mill-aħħar. Iġbir dawn kienu tliet punti li xtaqt insemmi u nittama kunu tistgħu serħunna moħħna fuq dan, grazzi. Uh, it's about uh, public opinion. Uh. Mela fuq l-opinjoni pubblika. Mux vera li li l-ċittadini Latvjani dejjem kienu xettiċi fuq kollox, iżda bħalissa Hemm komunikazzjoni għaddejja fuq l-introduzzjoni tal-euro u hemm appoġġ dejjem qiegħed jiżdied u fi żmien xarej ħajkunu 50-50%. Issa dwar is-sitwazzjoni taż-żona euro, hemm xi ftit ċittaċiżmu ma dejjem diħla eh, dejjem deħlin aħbarijiet pożittivi minn ħafna minn pajjiżi ta' żoni euro u n-nies qed jindunaw li dawn il-pajjiżi pratikament qed jagħmlu dak li għamlu l-Latvja jew inkella l-pajjiżi tal-Baltiċi għaddejjem ir-riforma sforzi ta' konsolidazzjoni permess tal-austerità u qegħdin jaraw riżultati. Ir-rati ta' interess qegħdin jonqsu hemm sitwazzjoni qiegħda titjib fil-pajjiżi. Kwissjoni oħra hija dwar ix-xettiċiżmu dwar l-inflazzjoni possibbli. Iżda għal darba aħna għattajna ħafna ħin u tajna argumenti li fil-pajizi ġirin tagħna li riċentement daħlu fiż-żona euro li l-inflazzjoni zidet b-0.2 u 0.3 u xejn ma jista jiswina bħala eżempju ħjar mill dak li ġara fl-Estonja u tranzizjoni li għamlu huma għal-zona euro. Għal xaħna nifdaw eh, nemnu fil-Estonja bħala pajis u dan huwa importanti. Ġbi għanna eżempju ħdejna eżatt irridu namlu l-istess ħaġa bħalma għamlu anka l-Finlandiżi xi ftit sinilu. Jina naħseb li din hija importanti ħafna u n-nies jipreferu l-pragmatizmu. Palma ġara waqt żewġ elezzjonijiet, tista' timmaġinaw l-aħħar żewġ elezzjonijiet, is-sitwazzjoni kienet diffiċli ħafna, kien diffiċli għalina li naraw jekk hux fil-fatt possibbli li nkomplu b'din il-politika. Imma n-nies faħar mill axar indunaw li dan huwa għan strateġiku importanti u fejn u għalfejn qegħdin nagħmlu dan. U jina naħseb ħajkunem appoċ hemm appoġġ dejjem u dan jiddependi wkoll mill-aħbarijiet li qegħdin jaslunna miż-żona euro. Jiena naħseb l-intenzjonijiet huma tajbin u politiki tajbin diġà ġew preżentati fiż-żona eh, tal-euro b'mod ġenerali. Mela spiċċana l-ħin ħajkolli ngħaddi għal punt li għal għal kellim li mis ġvi jek tiħdu iżjed minn ħames minuti ma nistax nħalli ħin għal mistoqsijiet issa il-grupp tal-gwe Nikolas Xuntis. Grazzi, Signora President. Jina nixtieq nilqa dawn iż-żewġ eh, mistiedna tagħna. Jina mill-partit eh, fuq ix-xelluk fil-Greċja u għandna is Rubiks fil-grupp tagħna. U jina nixtieq nitlobkom l-evalwazzjoni tagħkom Jina mill-Greċja ura dan forsi jista' jenkom tifmu naqra kuntest dwar il-mistoqsija tiegħi li l-mistoqsija li lill-Ministru u l-Gvernatur fuq il-kwistjoni tal-euro. Hemm din il-kwistjoni dwar opinjoni pubblika. U kif ħassolvu din il-kwistjoni? Oli Ren jitkellem dwar li tinaqdu ma' zona euro u, u jgħid li dak li huwa importanti mhuwiex dak li jgħidu ċ-ċittadini U jina naħseb li diħa tibqa problema, tista' twieġa pal din. It-tieni net, jina naħseb li hija ħaġa paradossika f'termini paradossiti u ekonomiċi fi żmien ta' kriżi fi żona euro, jina ma nafx messaġġi pożittivi għandkom biex twaslu, ma nafx x'messaġġi pożittivi tistaw twaslulna l-ħagġa nista' ngħidilkom huwa li nispjegalkom l-esperjenza li kellna aħna f'pajjiżna Jina naħseb li rridu nħarsu lejn l-ekonomija reali ġifiri il-qat, mod partikolari il-qat fost iż-żazah, il-nazba tal-faqar, fejn hemm ħafna parti kbira mill-popolazzjoni li qed taqa' fil-faqar u jiena naħseb li dak li tallimna mill-esperjenza hija li żona euro mhix kapaċi tindirizza dawn il-problemi tal-ekonomija bil-qat li qiegħed jiżdied. Issa l-gvernatur. Inti kont tajt li l-kriżi kienet minħabba l fat li intom ma kontux fiż-żona euro. Nixtieq insaqsi din mistoqsija. Kieku kontu fiż-żona euro? F'dak il-każ probabbilment kien ikolkom l-istess problemi kellha l-Greċja. Anka jekk il-Greċja kienet fiż-żona euro u jiena naħseb jew hawn naqra ta' kontradizzjoni. I will be very brief. Um, I think you, you alluded that the, what, what kind of positive message. Iva, għan itkellem fil-qasor, nasab il inti verament uh, referejt għal messaġġ pozittif li aħna rridu naddu l-ċittadini tagħna tal-Latvija, iva veru speċjalment dan iż-żmien ta' eh, problemi ekonomiċi kbar u minħabba li hemm u kol f-bost ekonomiji, naħseb il nista' ngħid li hemm 33% ta' ċittadini tagħna li mhumiex deċizi, iżda Dan xortu waħda huwa appoġġ tajjeb għad żona euro minħabba l-fatt li il-gvern Latvjan kif ukoll Bank Ċentrali ma bdew l-ebda kampanja aħna konna sempliċement din il-wieġbu l mistoqsijiet naħseb li l-popolazzjonijiet issa qegħdin realizzaw illi l-Latvja ħad tidħol iva fiż-żona euro u huma interessati li fil-fatt isaqsu għal iktar informazzjoni. aħna lesti l-intwilhom din l-informazzjoni kif qed tilkom sa nofs l-istaġun tas-sajf, żgur li ħajkun hemm nofs il-popolazzjoni tagħna illi qed tappoġġa l-ewro hekk kif kien hemm fil-każ ta' meta aħna konna issibu fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2003, ġifieri kemm ħafna ħafna iktar ċittadini li iktar ma kien għaddej iż-żmien, iktar kienu għaddejn jappoġġaw is-subija fl-Unjoni Ewropea. Issa is-subija fiż-żona ewro naħseb illi hija bbażata fuq żewġ kwistjonijiet li rridu nagħmlu distinzjoni bihom. Ġifieri jekk aħna x'ħajkun ekonomija miftuħa, jew nkella jekk x'ħajkonna ekonomija aktar magħluqa. Minħabba li aħna ekonomija żgħira iżda eh, miftuħa aħna fil-fatt bejn is-sena 2008-2009 konna kastikati kważi minħabba li kważi konna weħidna bir-rata tal-kambju fissa u kulħadd kienet jittakkana u kienet jistenna li nfallu li kollox jikrolla. Iżda li kieku vera l-kol kemm aħna konna fuq vapur eh, stabbli naħseb li dawn l-attakki ta' spekulazzjoni mhux ħajkunu daqshekk ta' teddit minħabba li jekk li kieku aħna konna pożizzjoni stabbli l-Latvja tkun tista' tpoġġi iktar iddaħħal iktar ordni fis-sistema fiskali u tereb il-maltempata li aħna għaddejna minna f'daw l-aħħar snin b'ħafna inqas problemi. Dan għat ma raġuni tal-ewlenin fejn aħna nixtiequ li naqdu fiż-żona ewro ħalli ma narawx li jkun hemm iktar spekulazzjoni kontra d-munita illi u ekonomija daqshekk żgħira tagħna. Però jiena naħseb il xorta waħda ninsabu sitwazzjoni tajba u nista' nieqaf Grazzi. Iva, ma nasibx li l-inna ħafna ħin u fil-fatt issa nistgħu għadu sabiex nismaw is-sur minna uh, minnaħa ta' sieni Grazzi ħafna nixtieq ringrazzi anke lill-mistidnin tagħna li jedin hawnhekk il-parlament tagħkom fil-fatt kienu favuri li tanaqdu u tissieħbu fiż-żona euro Iżda xorta waħda hemm min qed jgħid li l-pubbliku ġenerali huwa xettiku u l ċittadini tagħkom qegħdin jgħidu għalfejn qegħdin naġlu daqshekk sabiex nitlu fiż-żona euro minħabba li s-sitwazzjoni hija kif inhi bħalissa. L-oppożizzjoni tal-Parlament tagħkom jixtiequ illi jistennew ftit u jaraw illi l-kriżi ekonomika tissolva. Għandkomx raġuna partikolari fejn tixtiequ taġlu daqshekk? Iva, jgħem mistoqsija diffiċli ħafna li nweġiba. Nasib li s-soluzzjoni fl-ħar mill-ħar ħat taslinna għad-żona euro. Nistaw ndumu ħafna, iżda dak li huwa importanti ħafna huwa illi l-ewwel net. Is-sena li għaddiet ħafna mill-pajjiżi ta' żona euro verament kienu qegħdin juru kemm hemm punti importanti li aħna rridu nimplementaw anke fil-każ tal-fondi strateġiċi Apparti minn hekk aħna dejjem kienet ikollna sinjali aħjar. U apparti minn hekk aħna nifmu illi ħandumu ħafna snin sabiex insibu soluzzjonijiet, però importanti illi nistennew sena naraw x'jiġri nafu li dan mhux l-aħjar soluzzjoni għall-ekonomiji żgħar iżda miftuħa. Iżda aħna xortu għadna nixtiequ li jkollna din l-opportunità illi nissieħbu fiż-żona euro u ngħinu lil xurxin sabiex insolvu dawn il-problemi. Din għandha tkun xi ħaġa li tkun pożittiva ħafna. Minħabba dinna dan huwa element li jista' jappoġġa l-ekonomija tagħna. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nelbu l-problemi tal-qatt u eh, illi konnektar tkabbir ekonomiku dawn huma elementi importanti u ma nixtiequx noqogħdu nistennew bdejna fuq żaqna li tiġi dik is-sena maġika fejn il-problemi kollha ħajkunu solvuti. Aħna lesti li nipparteċipaw u flimkien magħkom nsolvu l-problemi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu sabiex nisgħu mistoqsija mingħata li PP Kristin Karens, kjerba. Grazzi ħafna Sinjura President, aħna l-kol kemm aħna nafu li qabel kriżi ekonomika u finanzjarja l ladvja kienet qed għaddejja minn perjodu ta' tkabbir ekonomiku. Iżda dan kien ibbażat fuq ħafna dejn u nistgħu ngħidu li kien hemm ħafna spekulazzjoni anke fis-suq tal-proprjetà, iżda malli waqaf kollox, malli waqaf il-briju mbagħad il-kumpaniji ma setgħux ħalsu dawn eh, id-dejn dan id-dejn, un bat kollox krolla, tistaw titkellmu fuq id-differenza illi qed tesperjenzaw bħalissa f'dak li għandu xaqsam tkabbir ekonomiku fil-Latvja u kemm huwa differenti mit tkabbir illi kontu tesperjenzaw fis-sena 2008-2009, x'inhi għad differenza? Għalfejn hija sostenibbli dat tkabbir? Iva veru, dik hija l-verità fil-fatt illi il-tkabbir bejn is-sena 2004 u 2007 kien bbażat fuq il-qasam tal-kostruzzjoni u tal um, xiri U kollox kien ibbażat fuq is-serf u fuq uh, id-dejn. Iżda din id-darba kollox huwa differenti nistgħu ngħidu. Għandna il-tkabbir bażat fuq l-industrija, -industrija, fuq il il-manifattur tal-makkinarju, tessuti, industri oħrajn. Ġifieri aħna naħsbu li dan it-tkabbir ekonomiku huwa ħafna iktar sostenibbli. Qegħdin naraw ukoll li kien hemm xi żidiet fil-pagi u din id-darba din mhijiex żieda ta' 20% u 30% fis-sena kif kien il-każ bejn is-sena 2004 u 2007, iżda hija zida ta' 3 jew 4% iżda flimkien ma' din iż-żieda aħna narrati iktar għolin ta' produttività. Grazzi ħafna, taħsbu li nistaw issa nimxu qudiem mela Sur Werner Langes, sa' l-PP. Grazzi ħafna. Jiena b'kontras mal-kollegi Grigi komunisti kontent ħafna illi l-Latvja miexja f'din it-triq u li jintom irnexxilkom ikolkom daqshekk eh, suċċess. Jiena naħseb li l-Greċja tittieħu eh, eżempju minnkom u mhux toqgħod twissikom u tbeżżawkom illi tissibħu fiż-żona euro. Jiena naħseb illi eh, verament aħna fil-fatt nafu il-Prim Ministru tal- ta' pajjiżkom u jaf eżattament kif taħdem l-Unjoni Ewropea ġifieri jiena bħala membru Ġermaniż vera nkun kuntent li kieku jkollna membru ġdid fil-żona euro. Ħalli mhux biss nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-kriżi ekonomika u finanzjarja, iżda nkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-ġestjoni tajba tal-budget u l-kol flimkien insolvu l-problemi. U intom u rejtu li hemm triq sabiex naslu hemmhekk fejn nixtiequ naslu. U parti dan it-tfaħir għal-Latvja jiena nixtieq nixtieq illi ngħidilkom tlet nistaqsihom tliet mistoqsijiet. L-ewwel nett kif intom irnexxilkom tfasslu l-indipendenza ehm, tal-enerġija tagħkom. It-tieni mistoqsija dak li għandu xaqsam il-problemi tal-minoranzi f'pajjiżkom, kif qed tippjanu li solvom u t-tielet mistoqsija settur bankarju kif qed iħejjiruhu ħalli jadatta għal għal dettali tekniċi li huma jridu jaddattaw xogħolhom għalihom. Taħsbu li ħajna xilhom il-estu xogħolhom sas sena 2014 u f'dak li għandu x'jaqsam il-fiduċja fost iċ-ċittadini. Kif beħsibkom li tbidlu għadi ħalli bekk ikun hemm effett dewwiemi li jibqa' jinħass mhux effett temporani, Grazzi. I will start just about uh, energy, uh, energy issues. Ħanibda billi nitkellem fuq il-kwistjoni ta' l-enerġija, iva, din kwestjoni li importanti ħafna l-ħafna mill-pajizi baltiċi, aħna ndependu mill-provista minn ponent, ġifiri mill-provista mill-Russja, iżda jekk nħarsu xifti l-ura t snin, aħna naraw li tbassir li kellna f'Marzu kien li kien ħajkonna ħafna konsum u ħafna aktar ħtiġa l-enerġija, iżda Illum aħna fil-fatt nixtinna nerbu dawn il-livelli dak li għandu x'jaqsam il-manifattura u l-produzzjoni għazda aħna din nużaw inqas enerġija tinkunu iktar effiċenti fl-użu tal-enerġija u l-elettriku però nafu aħna illi is-soluzzjoni hija differenti minn min, min eh, soluzzjonijiet li tkunu investiti pereżempju fl-Iskandinavja u meta jinħarsu iktar li l-enerġija li tiġġedded aħna bħalissa l-użu tagħna tal-enerġija li tiġġedded huwa għoli huwa madwar 40% però il-mistoqsija hija differenti ġifiri dwar sorsi effiċenti tal-enerġija. Issa dwar il-fondi strutturali aħna qegħdin nużawhom sabiex aħna nkunu nistgħu niprovdu għadjar u dinja dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu naraw illi ħa inkunu iktar effiċenti bl tal-enerġija, però d-deċiżjonijiet li aħna qegħdin nieħdu ħajwasluna sabiex niftħu iktar is-suq tal-enerġija fil-pajjiżi tal-Baltiku. U dan ifisser ġifiri li ħajkun iktar lokal kooperazzjoni fis-snin li ġejjin, ġifiri aħna rridu naraw illi jekk aħna għandix ħan fil-fadda l-impjant nukleari. Issa, Dwar il-mistoqsija jena naħseb jekk aħna nħarsu lejn eh, drittijiet tal minoritajiet fil-laddi ma nasibx li hemm xi tip ta' tensjoni jew xi żvilupp negattiv, jista' jkun hemm xi tip ta' spekulazzjoni li tkun għaddejja mm, u ġej pajjiżi barranin li fil-fatt jikritikaw l latvija mħabba fek, pero jekk kien għablu pajjiżna ma' reġun l-oħrajn tal-Ewropa naħsbu li kien hemm sviluppi tajbin fil latvija Issa dwar is-settur bankarju jiena nixtieq ngħid minnaħa tiegħi li 75% tal-banek huma ta' proprjetarji barranin. U il-banek aħna nafu li kienu għad jirġaw jikkapitalizzaw mill-ġdid il-banek taħħom palissa nafu li kellna perċentwal ta' 15% fil-mija tal-capitalization u l-banek taħna u koll edin jihdu attenti mid-depoziti non-resident, iżda aħna nafu illi li il-banek xorta waħda rnexxilhom jagħmlu profit u kellhom ħafna likwidità. Għadin raġuni jina ngħid li fil-fatt nasab il-banek huma lesti sabiex jitlu issa fiż-żona euro u naħseb li nistgħu issa niftu diskussjonijiet ukoll fuq eh, il-kwistjonijiet partikolari u fuq il- din il-bidla issa mill-munita l-oħra. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Fari Pada fisem l-SND. Grazzi ħafna, Signora President. L-għonet jena nixtieq ngħid um, proset l-ġirin tagħna. Proset u grazzi tax-xogħol kollu li għamiltu. Jiena kont il-Ministru tal-Finanzi tal-Estonja u jiena naf kemm kienu diffiċli il-massi l rittu tagħmlu, l-metodi l rittu timplementaw u naħseb li flimkien nistgħu verament nikdbu ktib dwar kif aħna nexxina nelbu l-problemi u x-xettiċiżmu din kienet lezzjoni tajba għalina il-koll, ġifiri grazzi u proset ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi diġà twieġbu minn naħa tagħkom. Iżda forsi nista' sempliċement nirreferi għal xi ħaġa li semmejt. Kien hemm ħafna minn tkellem dwar l-ammonti tad-depożiti minn dawk li mhumiex residenti fil-Latvja u kien hemm fil-fatt rapporti li ċittadini ċipriotti kellhom ħafna depositi fil-Latvja il-Bank Ċentrali x'għamel sabiex itaffi ir-riski li huma marbuta ma' dan il-proċess. Ringrazzjak. I think uh, last week um... Nasab li fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet aħna konna fl flimkien ma' supervizur u flimkien aħna riġna bitweġiba. Riġna bitweġiba sabiex nippruvaw neliminaw il- X'i tiġisbu kollu dwar il-fatt li sistema bankarja tal-Avdja kienet qed tattira ħafna depożiti minn eh, nies li ma jixux fil-pajjiż dan mhuwiex il-business model tagħna, żgur li le. Minħabba illi aħna pajjiż ġarta ħafna mill-pajjiżi li huwa involuti bħalissa f'dawn id-depożiti nasbu li aħna dejjem kellna madwar 50 fil-mija, 40 sa 50 fil-mija ta' depożiti minn barra. Iżda issa fi żmien aħjar tlajna għal perċentwal ta' 48% u nixtieq illi ngħid li jekk aħna ħanqodu nqablu naħseb li l-iktar ħaġa importanti li rridu naraw hija li s-sistema bankarja tagħna għandha x'taqsam mal-GTB illi għandna rata ta' 30% illi fil-fatt viza nistgħu nqablu ma' viza vi 362 fil-mija tal-Unjoni Ewropea u ta' Ċipru li hija 750 fil-mija. Ġifiri bħala daqs totali ta' flejes minn Ċipru dan huwa ammont pjuttost żgħir aħna fil-Latvja għandna ammont li huwa qrib 600 miljun euro li bekk naħseb jekk intikom dawn il-numri inti jistgħu jkollkom idea ħafna aħjar ta' fuq xi qed nitkellmu. Dan l-aħħar aħna rajna x'tib ta' flussi kien hemm minn flus minn Ċipru għall Latvja u aħna rajna li kważi kważi ma tantx kważi qasem xejn, ġifiri aħna nista' nistgħu nserħulkom raskom li l-Latvja qatt ma provat li permezz tal-business model tagħha tattira depositi mingħand nies li mhumiex residenti fil-Latvja iżda fis-sissin il-Latvja kienet dejjem riflessa f'dan l-aħħar eh, rapport illi kien ippubblikat f'Novembru u li ħareġ l-ewwel fis-sajf u aħna fil-fatt ressaqna dan ir-rapport quddiem il-parlamentari li huma kompetenti ħalibek ikunu iktar familjari ma' situazzjoni tagħna ġifieri li aħna fil-fatt issodisfajna l-kriterji kollha u li aħna maħniex fil-lista tal-pajjiżi li mhumiex qegħdin jissodisfaw dawn ir rakkomandazzjonijiet Grazzi. Grazzi ħafna sa għal-IPP. Grazzi ħafna, Signora President, u ringrazzi ħafna mistednin li għadin fostna, missa meta nisma mistoqsija, meta nisma l-istoria, skużawni, tal ladvja naħseb verament din tagħmel impatt tajjeb, iżda fit-teorija. Ma nafx fil-prattika eżattament ta' jiġri, rrid ngħid ċertu għadha nixtieq ngħid proset lil Latvja minħabba li ma naħsibx li faħarnihom biżżejjed dwar dak li għal dak li huma għamlu, dak li mar nixxilhom jagħmlu mhux biss fuq il-lat minn lat tal-ekonomija, iżda anke fost ċittadini tagħhom verament aħna għandna nfaħruhom tal-titip illi fil-fatt sar jiena naħseb illi l-Latvja wkoll pal irlanda fil-fatt pruvaw jiffukaw iktar fuq is-soluzzjonijiet interni nazzjonali mux għadu jessinaw l-ħattijħor jisibu l modelli ta' soluzzjonijiet. Issa nishtin sassik zewċ mistoqsijiet. Minħabba li l-Estonja inaqdet fl-euro, U jekk il-Latvja ma tinaqax ma zona euro, intom jistaw kun li titilfu opportunità uh, jekk aħna nibdew nirkupraw issa. Issa kwistjoni oħra dwar l-indipendenza tal-Bank Ċentrali dwar l-10 snin gvernatur kuna timexxi l-Bank Ċentrali. Tintom ta' għattu illi dan fil-fatt inbidel bil-leġizlazzjoni f'pajjiżi l-indipendenza tal-Bank Ċentrali hija xi ħaġa indispensabbli. Nistgħu nassumu li intom ħadd ippruvu tagħmlu l-istess fil-Latvja. Iva, grazzi ħafna ta' dawn iż-żewġ taż-żewġ mistoqsijiet verament importanti. Jiena nixtieq ngħid li ħadd m'għandu jkun mħassab dwar l-indipendenza tal-Bank Ċentrali. Il-Bank Ċentrali tal-Latvja kien wieħed mill-iktar banek ċentrali indipendenti skont is-tħarriġ tal-IMF wieħed mill-iktar banek kif itturkom indipendenti anke skont il-Bank Ċentrali Ewropew. U dawn il-bidliet li aħna rajna realizzaw ruhom dan l-aħħar verament jisqu fuq xi ftit minn dak l-istqarrijiet li aħna rajna fl-istatut tal- tal-Bank Ċentrali Ewropew, ġifiri aħna maħniex bl-ebda mod ħaneddu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa dwar it-tieni mistoqsija tijak, e kif qal il-Ministru, aħna maħniġ għedin nipruvaw naġlu iżjed sabiex nitlu fil- fil-żona euro, aħna maħniġ disprati, din hija sempliċement proċedura normali illi aħna ilna li bdejna naħdmu biha mis-sena 2005. U qegħdin ukoll natu il sinjal li aħna lesti illi ninnaqdu fil-għaqda monetarja Ewropea. Dan naturalment skont il-Kostituzzjoni skont eh, l-istatut tal-Liġi Ewropea u Trattat Ewropew li malli jkun hemm pajjiż li huwa membru huwa eventwalment irid jingħaqad maż-żona jissieħa fiż-żona euro. U hekk kif qal il-Ministru aħna ma nistgħux nasbu f'raġunijiet validi għalfejn aħna rridu noqogħdu nistennew u nibqgħu barra aħna. Jien naħseb illi aħna lesti li nitilgħu magħkom fuq eh, din ċatta li bekk aħna inħabtu wiċna mal-problemi fl-imkien. Tajjeb, grazzi. Ivan nasa l seben kutax. Grazzi ħafna, Sur Signora President, jena nixtieq ringrazzjakom tal-isforzi kollha li għamiltu minnaħa tal-Latvija sabiex tinaqdu fiż-żona euro, nana fil-li minkejja li għandkom xifsit problemi li tixtiqu s-solvu, zgur li l adfa ħatkun ħajkun il-pajis li jmiss li ħatkun storja ta' suċċess mill-pajizi Baltiċi minħabba li jina mill-Rumanija aħna jisna mexxin fl-istess direzzjoni, mux fl-istess pożizzjoni, iżda mexxin fl-istess direzzjoni. Jina eh, nixtieq nkunna fiktar fuq l-esperjenza tagħkom u dwar kif intom fil fat mxejtu dan ix-xogħol, iżda mistoqsija tiegħi di x'inhu l-iktar parir importanti li intom kieku tagħtu lil pajjiż li qed jipprova jimxi fil-passi tagħkom. X'tagħmlu, x'tgħidulna kiku li nagħmlu aħjar? U intom x'taħmlu kieku aħjar kieku kikom l-opportunità li tmorru lura. U jina l-kom li aħna fil-Rumanija għanna l-istess problemi, għanna ħafna xattiċizmu minna ħata ċittadini tana stess kontra il-fat li aħna nissiebu fiż-żona bro. X'inhuwa kieku l-parir il lettina l-inna li aħna nimxu fuq il-passi tagħkom, grazzi. Iva naħseb li fil-fatt il-Prim Ministru espert mill-Iżvezja diġà nkiteb ktieb dwar il-każ tagħna Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li jekk aħna eh, naraw li qed inħabtu wiċċna ma' problemi daqshekk importanti aħna rridu nifukaw fuq dawk l-affarijiet li rridu nagħmlu flimkien ma' pajjiżna. Ukoll flimkien jiena naħseb li ħaġa importanti li naraw x'ni l-ownership ta' dawn il-proċessi differenti u jekk aħna naraw li aħna ninsabu ċertu problemi, aħna rridu nifukaw fuq kif ħanaħorġu minn dawn il-problemi u noħorġu nkunu iktar b'saħħitna minn qabel. Iżda aħna kieku l-pariri li natukom hija li aħna bħala pajjiżi u li aħna bħala pajjiżi iżda rridu nkunu iktar effettivi f'dak li għandu x'jaqsam il-fondi strutturali aħna rridu jkollna attitudni differenti minn dak taċ-ċiklu ta' qabel din tiddependi ħafna fuq il-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni hija importanti ħafna il-gvern u il- um, dawk illi qed imexxu l-opinjoni tal-soċjetà għandhom jingħaqdu flimkien. U dialogu soċjali huwa importanti ħafna u importanti li trade unions u kulħadd ikun qed jifhem aħna x'qed nippruvaw ngħidu u flimkien iva nistgħu jista' jirnexxielna nilqu riżultati tanġibbli. Jiena naħseb illi fil-fatt dan huwa xogħol li tisir kullimkien fid-dinja mhux eh, fl-Unjoni Ewropea bes. U aħna naħsbu l-Unjoni Ewropea fil-fatt titlef ċertu livell ta' kompetittività. U rridu naraw x'huma l-alternattivi iżda fil-komunikazzjoni hekk tittamel li tiffoka fuq dan il-punti nafu li dan huwa proċess diffiċli iżda meta tkun fi kriżi ekonomika u iktar faċli li tagħmel dan ix-xogħol kollu aħjar hekk milli meta tkollok ħafna Eh, stabilta ekonomika u tkabbirx, inti tkun tista' tevita soluzzjoni ta' fiktar faċilment. Jiena naħseb ukoll li aħna ħafna ħafna limiti u nafu li għamilna ħafna esperjenzi u kol fil pajizi differenti u dawn il-kwistjonijiet kollha aħna qegħdin norbtuhom flimkien iżda ngħidulkom li hemm bżonn li tkunu qalbina, ħudu d-deċiżjonijiet li għandkom tieħdu u l-flessibilità hija enormi fin-naħa tagħna, hija verament punt importanti, naħseb li hu importanti li nżidu l-flessibilità e, anka fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea aħna nafu li hemm alternattivi oħra d-dispożizzjoni tagħna. Just add a little bit, uh, please use nixtieq inżid jekk jogħġobkom użaw moħħkom u temnux lil dawk kollha rebħu l-Premju Nobel li qed jallegaw li dak il-pajjiż jew il-pajjiż ieħor se jirifalli fi tliet xhur jew sitt xhur. Hawn dan il-mod ġdid ta' kif wieħed jaħsibha fl-Ewropa llum il-ġurnata. Naħseb illi dan il-komment oġobna tgħid il-President. Issa, għal korin eh, vert men kol. Grazzi. Il-Ministri, il-President u fl-imkien ma bosta kollegi jena nishtiq u koll nifraħ nifirħilkom għal dak li jintom ksibtu għal poplu għal ċittadini tal-Latvja u qed tarfu illi il għada mhijiex waħda faċli għal ħafna persuni fil-pajjiż tagħkom ta' min ifakkar li jintom kelkom tkabbir sostenibli u forsi eh, mhux iċ-ċifri tad-dejn jew tal-baġit huma deċisivi imma kelkom il-kuraġġ illi tinsistu fuq it-tkabbir u wkoll fuq li tagħmlu ir-riformi spiss ma tkunx xaġa faċli din għaliex hemm ħafna interess eh, moħbi fil-pajjiż illi intom tidu telbuh intom mhux biss lajtu fil-gvern imma wkoll tħaltu fid dialogu soċjali dan kien u ewlieni u tiksbuħ tiksbuh pereżempju rajna li ġara fl-Irlanda fl-Irlanda fejn dan jgħat ta' irendi. U bekk aħna napoġġaw il-politika tagħkom mistoqsija tiegħi nixtieq inkompli dwar is-settur bankarju u l-prestazzjoni tas settur bankarju. Il-ġimgħa l-oħra kena il-President Draghi mill-Bank Ċentrali Ewropew hawnhekk din il-laqgħa tal-Kumitat u għal illi Il-problema kbira hija li l-flus, il-likwidità ma jafux kif ser jaddu mis-settur bankarju għall-ekonomija reali ma jistawx jaddu. Intom par, mhux parti miż-żona euro imma tkellimtu dwar il-profittabilità, il-likwidità tas-settur bankarju imma il-flus ta' bilħaq jistaw jaddu għall-ekonomija reali għan-negozji fil-pajis ta'kom tirċivu appoċ mill-IB, mill-istituzzjoniet Ewropej oħra mod xieraq sabiex intom kunu tistgħu telbu problemi f'dan is-settur. Jiena kuntent immens li jinti saqsej din il-mistoqsija. Għaliex? Għaliex din il-mistoqsija hija il-qofol ta' dibattitu Ewropew tas sistema bankarja Ewropea u il-situazzjoni tas sistema bankarja Ewropea ħafna mill-likwidità ma tistax tgħaddi għal settur reali għaliex ma kienx hemm riformi strutturali biżejjed hemm problemi fiskali kbar is-settur korporattiv u s-settur bankarju qed jistenna u qed jara u ser eh, jażel il-modija tal-tnaqqis tal-infiq jew inkella l-modija taż-żieda fiskal fit-taxxi. U jekk għandha tkun din tal-aħħar għaliex jiena bħala bank għandi insellef lill impriża jekk għadha pitada din ser tfalli u mhux ser trendi. U għalhekk qabel ma jitranġaw l-affarijiet fiskali u qabel ma jibdaw jemnu is-swieq hekk ser jimxu l-affarijiet il-banek ser ikollhom ħafna likwidità imma mhux ser iselfu l-settur reali. Issa dwar il-Latvja qegħdin nibdew naraw illi hemm bidla fil-ħsieb attwali qegħdin naraw illi self fil-settur domestiku għadu staġnat u għadu b'xi mod ieħor qed jonqos għaliex hemm deleveraging minn livelli eh, tal-livelli għoljien minn żminijiet tal-kriżi, imma qegħdin naraw li s-settur korporattiv qed jirkupra, il-flus qed jitħlu fis-settur korporattiv u eh, dan qed u l flus qed jarġaw jitkomplew, qed jarġaw jitħlu f'dan is-settur. Staqt kompli il-parti l-oħra tal-mistoqsija l-appoġġ tal-EIB fejn hu meħtieġ Dan jaħdem tajjeb għalikom u kol fil-konfront ta' istituzzjonijiet oħra, fis-settur ta' oti ta' self, jew modi oħra. Iva, l-ammonti tal-IB u l-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea huma part importanti immens mis-sistema finanzjarja u dan jimxi it fit mal- Situazzjoni tal-ekonomija, jekk il-banek u malesti li jatuk il-flus, l ewwel pagament u il-fondi diġa minn qabel, mela allura dawn il-flus ser jitħlu fl-ekonomija b'mod aktar faċli. Grazzi tassew, l-aħħar mistoqsija minant Wolf Klintz, fisem l-alde. Fil dank. Grazzi ħafna mistoqsija għall gvernatur tal-Bank Ċentrali waħda għal-Ministru. Mela, l mistoqsija l-gvernatur intom wara li tissieħbu fid zona euro, intom favur jew kontra l-Eurobonds? U f'dak li għandu xieqsam il-konsolidazzjoni tad-dejn u f'dak li għandu xieqsam il-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjari. Tixtiequ intom tintroduċuha wkoll palma kien deċiż u apparti minn hekk intom lesti illi taħdmu iktar fuq il-kwistjoni tal- ta' dawn il-problemi li aħna għanna intom taħsbu li tajjeb li kiku tuħdu pozizjoni l li xaqsam grupp ta' esperti. Yes, uh, Latvia is ready to join. Iva, il-Latvia hija l-lesta li tisseħ fil-grupp u bħalissa tara x'inhuma l-opportunitajiet sabiex timplementa l-FTT Ovvjament din hija kwistjoni importanti immens l-Ewropa għandha toqgħod sebajnejn sabiex ma titlifx il-kompetittività għal darbohra fuq skala globali. Aħna l-esti li neħdu sem u bħalissa dak li għamilna matul il-kriżi huwa li daħħalna fil-Latvja l-ekim sejħa taxxa finanzjarja. L-elettron ta' double Z u bħalissa għandna diġà din it-tip ta' taxxa imposta fil-suq tagħna jekk il-Latvja introduċi l-FTT irdu naraw xar nagħmlu b'din l-imposta finanzjarja sabiex ma naqsux il-kompetitività tas settur bankarju fiqbil mal-pajjiżi ġirin, f'konfront mal-pajjiżi ġirien tagħna. l latvja lesta li tiddiskuti din il-kwistjoni u nifmu li huwa strument importanti immens. Jekk jirnexxinna namministraw ħsew ikolli ngħid. Mistoqsija dwar l-Eurobonds ġiet imwieġba' Bejn wieħed u ieħor jiena naħseb illi kull min jindirizza kwistjonijiet ekonomiċi, kull min huwa mitla ta' kwistjonijiet ekonomiċi, jaraf illi l-Eurobonds ikunu bħal strument sussidjarju u kulħadd jista' jikkalkula mod faċli kemm kemm ser ikollu jħallas eh, bħala pajjiż fir-rigward tal-Eurobonds u aħna tal-fema illi l-euro bonds jistaw inaffru lil pajjiżi milli jieħdu miżuri neċessarji sabiex jirranġaw l-affarijiet fiskali tagħhom. U dan jista' jagħmel ħsara għall-istabilità tal-sitwazzjoni fiskali. Punt għadu miftuħ il-Komissjoni stiednet lil latvja sabiex Tejn li dawk il-pajjiżi periferiċi sabiex jibbenefikaw mill-esperjenza, mill ħajja prassi tagħkom. Ġejtu mistiedna biex tmorru l-Greċja l-Portugal biex taqsmu magħhom l-esperjenzi tagħkom. Kien hemm persuni li kienu diġà involuti fit-tim tal-Kummissjoni illi jinsab bħalissa fateni Iva, Iva. Grazzi tassew. Bekk, nikkonkludu dan l-iskambju ta' femiet mal-mistiedna tagħna mill-Latvja, grazzi tassew lil kulħadd. Issa ser naddu għall-avviżi imbagħad il-voti ser ikonna eh, pawza ta' żewġ minuti, tliet minuti sakemm jitqasmu l karti u naġġaw magħkom dal-waqt. Formal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 tas-segretarjat illi eh, membri tal-ekon kellhom joħorġu b'xi oġġezzjonijiet għal atti delegati ma li FMD għaddiet nitlabna l-kummenti sal-31 ta' jannar u l-ebda membru ta' ekon ma ressaq xi oġġezzjoni u għalhekk skont regola 87 a tal-Parlament Ewropew, regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew. Mozzjoni għal oġġezzjoni għada tista' tiġi infasla iżda is-sekretarjat għadu ma jafx Illi hemm xi proposta bħal din li qed tiġi mfassla bħalissa. Jekk ma tieħdu l-ebda azzjoni l-iskadenza sabiex il-Parlament joġġezzjona tiskadi fit-19 ta' Marzu. Aġġornament dwar it-trilogi attwali dwar il-mortgages, l-ipotekari, tilla trilogu sar fl-20 ta' frar, dispozizjoni ġenerali li daħlu mill-Parlament Ewropew ġew diskussija evoluzzjoni tal-proprjetà self ta' f'muniti barranin U koll għarfin fil-rekwiziti ta' kompetenza sar progress fuq bosta kwistjonijiet. U hemm aktar trilogi illi huma pjanati għas 6 ta' Marzu u 19 ta' Marzu. Werner, tixejjirli dwar din il-kwistjoni? Eh, ja, delegjerda Iva fuq l-atti delegat il-Kummissjoni fil-fat għaltenna illi f'dak li għandu xjaqsam l-att delegat jekk aħna ħajkonna suġġett ieħor sa l-aħħar tas-sena aħna suppost ħajkonna proposta. Issa diġa wasanna f'san sfrar, u aħna diġa diskutejni ħeddan fi Strasburgu, iżda jena nixtieq li intom tfakru l-Kummissjoni Ewropea li tgħidulhom illi fil-fatt aħna nistennew din il-proposta fuq l-atti delegati. Grazzi. Okay, we, we take note of that. Tajja pwis ħadna nota ta' dak li qed dwar it-trilogis u id-direttiva ta' rekwiziti kapitali u regolamenti kena trilogu politiku fit-19 ta' frar, apparti li diskutejna ġornamenti eh, mill-gruppi ta' ħidma tekniċi dwar kwistjonijiet pa' definizzjonijiet, eh, kumpaniji ta' investiment fost l-oħrajn il-presidenza irlandiża kellhom jitkellmu dwar kwistjonijiet fejn il-Kunsill iħoss il-ħtieġa urġenti illi jirrevedi il-kompromessi illi aħna konna sibna taħt il-presidenza ta' Ċipru. Dawk il-kwistjonijiet li siqu jarġaw jiftu ma' remunerazzjoni, prudenza makroekonomika, capital buffers għal istituzzjonijiet importanti, istituzzjonijiet finanzjari importanti b'mod sistemiku u eh, setat ta' medjazzjoni tal-IBA parlament jaħseb li rridu nsibu soluzzjoni sodisfaċenti dwar ir-rapportaġġ tal-profitti u tax-xi skont il-pajjiż ukoll tas-sussidji u dan għandu jisir eh, l-istituzzjonijiet fil-pajjiż individwali. Tim tal-Parlament Ewropew jaħseb illi kwistjonijiet pendenti ser jiġu solvuti fit-trilogu politiku li jmiss fis-27 ta' frar għada. Jekk dan ma jiġrix wara għaxar xhur ta' negozjati taħt tlet presidenti, naħsbu illi wasal żmien illi issa eh, dawn il-punti jgħaddu fil-plenarja. Dwar l-SSM u dossiers marbuta ma' dawn kien hemm seba trilogu fil-21 eh, ta' frar u kena namlu diskussjoni dwar il-fall tal-IBA fejn qed namlu progress dwar post artikoli. Il-trilogu li jmiss ser jisir fis-26 ta' frar illum wara nofsinhar u ser jindirizza kwistjonijiet politiċi pendenti u kol dwar ir-regolament tal-ECB. Għanna aktar regoli, aktar affarijiet nħabrilkom affarijiet ġodda fil-laqa tal-14 ta' jannar il-koordinaturi qablu dwar dawn il-proċeduri il-ġodda l-FTT. Taddijan tlessendi il-proposta dwar sustanza ta' kooperazzjoni mtejba, il-regolament dwar l-għajnuna statali, orizzontali dwar is-servizzi ta' trasport tal passiġġieri bl-ajru u e, bil-ferrovija u tal-PPE tfassil ta' regoli dettaljati ta' artikolu 39 93 jgħaddi għant il-PPE, il-rapportaċ finanzjarju, l-auditjar PPE, il-kupru rezoluzzjoni ta' istituzzjoni finanzjarji mhux bankarji li sijar, il-Bank Ċentrali Ewropew rapport annwali 2012, SND rapport annuali dwar kompetizzjoni 2012, l-ALDE, l-opinjoni dwar Bank Ewropew ta' Investiment SND, l-opinjoni dwar il-Budget 2014 il-ħodor, il ħodor il-bilanċ fost istessi u direttori mhux eżekuttivi tal-kumpaniji li jinsabu fil-borsa l-alde ħamsa taffrar adozzjoni e, tal-euro minnaħa tal-Latvija l-PPE u segwitu tad delegazzjoni tal-setat leġislattivi u l-kontroll tal-istati membri għatti delegati u affarijiet pal dawn din ser tiġi nfasla mill-President biqbil komuni għaliex jidher li jiena naf xet jiġru kif qed tisaħħu l-affarijiet hemm aktar minn kulħadd. Issa niproġedu għal-voti meta nsib il-paġna tgħid il-President. L-ewwel vot punt tal-aġenda numru 5 nbidel is-sekretarjat sabiex jiena nkun ikkontrollata sew Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' trattament tal-vouchers. Lester biex nibdew? Et not il-membri tal-alde, mandiċ għalfejn il-vota, tajjeb wis, kompromess A. Minu favur, kontra astensjonijiet, jaddi. Emenda 20 favur, kontra jaddi taddi, 21 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess C favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa wieħed emenda disa favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi nistaw nivvutaw fi blok MND 12 sa 16 le ma nistawx mela 12 emenda 12 favur kontra astensjoniet taddi 13 favur kontra astensjoniet taddi 14 favur kontra astensjoniet taddi Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet taddi 15 favur kontra astensjonijiet taddi 16 favur kontra ta' taddi 17 favur kontra astenzjonijiet ma taddix vot elettroniku ejjew nivutaw fuq it-test hekk kif emendat jekk ilkoll daħaltu l kartakom votazzjoni miftuħa Memx għalfejn Tidgerfxu persuna oħra tivvota, nara il-votazzjoni kulħadd tivvota erba'jn favur u persuna kontra. Niftu il-vot dwar il-rezoluzzjoni leġislativa. Erba persuni oħra xivvutaw? Grazzi, tlieta u erbajn favur ħadd kontra u lebda astensjoni. Nifirħu lil min fassal ir-rapport. Right, uh, we've completed our, our shuffle. We have a problem, Marianne? Yeah, I just wanted to ask you... Għanna problema, Iva, Sur President, ista' żid uh, vot fil-votazzjoni ta' qabel għalix il-karti għaj ma raħal ta' tajjeb u ma kienx qed taħdem sew. Għallu il-votazzjoni għattini rizoluzzjoni i-votajt, imma għalta qabel mal-ħaqċ i-votajt. Right, we will, we will amend that to, to 44 in favour and no. Ġbri nemmin għandawa għal-44 favur ħat kontra xek le. Eh, għall-ewel vot. Issa niverifikawa. Now we go on to the um, Mela, naddu issa għall-agenda ta' pensjonijiet adegwati, siguri u sostenibli, għawek għanna emenda orali mir rapporter fuq titlu wieħed. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet għaddit. Iġbiri l-emenda wieħed taqa, issa naddu għal paragrafu wieħed, test oriġinali, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit Emenda 2 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, l-tieni parta dawk favur dawk kontra astensjonijiet. Naħseb ma ddiċ di. Ejja niverifikaw. It-tieni parti ta' emenda tnej qed nagħmlu il-verifika elettronika. Oh, we've got, now we've got one too many EPP. Sejder li għaw wieħed żejjed mill-PPE. I need an EPP to unplug. Thank you. Right, I'm closing the vote. Mela għandi bżon wieħed inqas mill-PPE tajb wis qed nagħla qed naraw 18 favur 24 kontra ġifieri iva vera kelli raġun di m'għaddiex. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess A eh, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda orali għal paragrafu 2A Għawek għaw miktub parti minn pakketta ta' kompromiss. Mejna votaw xorta, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa ferdu morru, tajt il-President. L-emenda 10, emenda 10 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 11, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 13, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 14, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 15. Favur kontra astensjonijiet għaddit. 16. Dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 17. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 18. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 19. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddit għal verifika fuq l-emenda 19 għax kienet naqra viċin. Mela. Kwaħt vot, votazzjoni maluqa fil-fat din maddiċ għaliex 19 eh, favur u 24 kontra. Emen 20 dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Ejjen verifika 20 u kull, skużawni. Għat vota? fadal zewċ buttuni, għafsuwom? L-ewel kena wieħed zejed PPE ma' ma 24 għal 16 ġvir ma' liċi differenza li għaddiet. Immissanti erġajt tal-darboħra għandi wisq PPE. Issa l-kompromess beda favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 24 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-semend fuq titlu 2 Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Mela issa ngħaddu għal paragrafu 7, it-tekst Tekst oriġinali, paragrafu 7 mela dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 35 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess ċer favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 39 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddit, 43 dawk favur kontra astensjonijiet. Ejn għamlu verifika fuq 43. Right, we've one more to add on in favor. Irdu nżidu l-xaħat eh, favur, għax mandi il-kart tal-votazzjoni, nara il-votazzjoni din għaddit. 26 favur 18 kontra. Mela 4 u 40 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 10, kompromess F, din naqsmu fit l-ewwel parti dawk li huma favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. 50 dawk favur kontra astensjoniet għaddit, 51 favur kontra astensjoniet għaddit. Il-kompromess F li inkludi emenda bil-fom ta' Ole Ludwigsen, din l-emenda t-naħdu għaw kol, Iva, jidr li Iva, mela, inkluż l-emenda orali, dawk kolla favur, Tajb, wis, eja u l-ewel fuq l-emenda orali, jett nihdu l-emenda orali l-ewel da kolla favur, kontra, astensjonijiet, addit, iżda biex nevitaw li kunem xi dubju, issa ħaniħu il-kompromess kollu kemmu inkluż dik l-emenda bil-fom. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, addit. Issa naddu għal kompromess G. Da kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess H. Bżewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 69 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 77 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromissie, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 84 favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-kompromess k favur kontra astensjonijiet għaddit Issa emenda orali mir rapporter pala parti ehm, paragrafu 17 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal disajn, anzi le, di taqa. Mela naddu issa għal paragrafu 18 kompromess L dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 94 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Anzi, namlu verifika. Għet verifika fuq erba u design. Zebri voted. U nżidu wieħed. Mela, votazzjoni għamaluqa. 26 favur, 19 kontra, ġveri fadin palma għed kienet għaddiet, issa l-emenda orali għal paragrafu 19, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 6 u design favur kontra assenzjonijiet għaddit, 7 design favur kontra assenzjonijiet għaddit, 8 design favur kontra assenzjoniet għaddit, kompromess M dawk favur kontra assenzjoniet għaddit, kompromess N dawk favur kontra assenzjoniet għaddit, 105 dawk favur kontra assenzjoniet għaddit, għanna emendorali ta' Thomas Mann għal paragrafu 21, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela 106 taqa, paragrafu 22, il-kompromess O, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda orali mir-rapporter, għal titlu 3, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu issa għal paragrafu 23 il-tekst oriġinali dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 24 favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għal kompromess P. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda orali għal paragrafu 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal paragrafu 27, emenda 116, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Ġviri jinza, issa nivota fuq test oriġinali favur kontra assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 28 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 100, anzi, emenda 117 dak favur kontra assenzjonijiet? Naħseb li għaddit, iżda aħjar namlu verifika. Nitkellmu fuq emenda 117. unżidu wieħed, imma għaw wieħed żejjed tal-PPE. Grazzi, votazzjoni maluqa. Le, ma t-tiċ, xanka kien zidu il-vot addizjonali 22 favur 23 kontra, ġviri ma t-tiċ. Għale, kissa naddu għat-tekst oriġinali ta' paragrafu 29 dak favur kontra assenzjoniet għaddit. 118 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 119 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tekst oriġinali, paragrafu 30 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 120 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 121 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 122 ma nix għalfejn votaw. Man bat hemm it-tekst oriġinali, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 123 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, tekst oriġinali, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 124 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Il-kompromess Q u Tekst eh, ta' kompromess, ta' favur, kontra, astensjoni ta' ħjar niverifikaw 127. Kħat vota fuq 127, Iva din għaddiet 26 favur, 17 kontra. Emenda orali għal paragrafu 34, dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet, għalek paragrafu 35 kompromess R dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 131 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tekst oriġinali ta' paragrafu 27 dawk 34 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 132 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tekst oriġinali ta' 38 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 133 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 134 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 135 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela jen votaw fuq il-tekst kollu kemmu kif emendat, niftħu l-votazzjoni. U irridu nżidu l-provanx eh, favur. Fadlilkom t-nej xivot, t-nej fadal xivotaw. Wieħed, ħanaraq il-votazzjoni, mela 43 favur, wieħed kontra. Ummemx astensjonijiet. Asians to the rapporteur. Mela proset il-rapporteur. Issa naddu għal punti 7-8-9 l-ewel net il-discharge tal EBA, l-Autorità Bankarja Ewropea ta' Werner Lange, emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda Tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 6 favur kontra astensjonijiet dit. Paragrafu 4 għaddit 5 eh, favur kontra astensjonijiet dit. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet dit. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet dit. Emenda disa favur kontra astensjonijiet maddiċ. 12 favur kontra astensjonijiet għaddit. 13 tirtirata, 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 5 dinja maqsuma, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Iva, mela la darba adottajna 11 l-ewwel parti waqat. Mela, Naddu għattini parti ta' emenda 5 dawk favur kontra astensjoniet għaddit, issa 14 favur kontra astensjoniet. ċara? Mela le daw waqaw. U 15 u koll. Mela nivotaw fuq tekst koll kemmu kif ġie emendat votazzjoni elettronika mill votazzjoni miftuħa. Xtaqtaj ħaġa qabel votazzjoni? Le. Uh, yeah, any more? One too many EPP. I know you want to vote in favour of... Uh... Għaw, vot addizjonali tal-PPE, naf li xudu t-votaw favur Werner imma ekkiġobkom. Ħanala il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, mela 42 favur, it ninkludu l provanċ ħat kontra astensjoni wahda, Werner ixti jitkellem. Oh, he, does, he doesn't want the floor. Le, ma jrix jitkellem Werner. Naddu issa l-votazzjoni li miss u x'marriċ titkellem. Għax kont qed li? Issa nad Issa ngħadu għad discharge fuq l-Awtorità Ewropea Sigurtajiet u s-swi ezma, paragrafu wieħed tekst oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet, menda tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet, paragrafu tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet, ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 4 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu emenda 6 hija emenda lingwistika. Issa nivotaw fuq it-tekst oriġinali ta' paragrafu 5 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 8 emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddit wieħed eh, favur kontra astensjoni ta' dissa favur kontra astensjoni ta' għaxra favur kontra astensjoni ta' Issa, it-tieni parti biss ta' emenda erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nifutaw fuq it-tekst kollu kif ġie emendat. Votazzjoni meftuħa. Right, Zebbi voted? I'm closing the vote. Kot vota mela tnalaq il-votazzjoni. Tlieta u erbajn favur ħadd kontra astenzjoni waħda. Issa l-aħħar waħda fuq id-discharge tal-IOPA. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tekst oriġinali paragrafu 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet, menda sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet, menda seba favur kontra astensjonijiet għaddiet, menda da tminja favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa t-tekst oriġinali paragrafu 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 ġiet ritirata. Ġirtirat, emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti tal-emenda 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nivutaw fuq it-tekst kollu kemmu kif ġi emendat. Every vote. Kuħat vota Votazzjoni hija magħluqa u għandna 44 favur, ħadd kontra astensjoni waħda. Grazie ħafna u prosit. Okay, let's, let's carry... Tajib, wisqijana għaw sejrin issa. Morru lura għal punt 10 fuq l-agenda tagħna ġifieri riformar tal-istruttura tas-settur bankarju. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja marbuta mal-rapport li kanen sabiex aħna nkunu lesti meta l-Kummissjoni toħroġ b'xi ħaġa jekk toħroġ b'xi ħaġa biżejt ħin biex nittrattaw f'dan il-mandat. Ir-rapporter hija Arlin, għalhekk ħanaddi l-kelma mill-ewwel lila. Grazzi ħafna. Jiena. Nistenna bil-ħerqa li fl-imkien ma' komitatu ma' shadow rapporters li protuċi xi ħaġa naħseb xi ħaġa forsi biċċa xogħol viżjonarja wkoll għaliex il-possibilità ta' rapport fuq inizjattiva propja hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nistgħu nagħmlu xi ħaġa differenti minn dak li nagħmlu s-soltu. Jiena mhux ħanqod nidħol fid-dettall tal-proposti li waslu mill-grupp ta' livell oli. Imma nixtieq nafas ħut mill-punti bażiċi. Ovvjament lan kien li nħarsu lejn ir-riforma strutturali tal-settur bankarju u dak li kellna bżonn bħala tweġiba għall kriżi u ovvjament wara konsultazzjoni twila u ħafna riċerka akademika, il-Krop mbagħad ippreżenta proposta sabiex ikun hemm riforma fuq livell Ewropew. Iżda nixtieq nenfasizza li ovvjament din hija biċċa waħda e, eh, floba sħiħa ta' riforma bankarja li trid iżid u tikkumplimenta wkoll ma' riformi Ewropej li diġa qegħdin inwett u bħal dawk ta' Basel u ovvjament anka il-riformi e, fuq livell nazzjonali li diġa għaddejjin Għalek, forsi sabiex in tenni il-ħames elementi huma separazzjoni mandatorja tal- eh, attivitajiet ta' investiment bl-imnut, aħna rridu morru għal separazzjoni mandatorja ta' trading preparatorju u il-banek il banek depositarji, u dan huwa sem sinifikanti tal-negozju li għamel bank jew inkella jekk il-volum ta' dawn l-attivitajiet jista' jiġi ikkunsidrat bħala sinifikanti minn perspettiva ta' stabilità. It-tieni net hemm separazzjoni addizzjonali ta' attivitajiet li għaw taħt il-pjan ta' riżoluzzjoni ġibi biex nassiguraw irkupru kupru u l-pjanijiet ta' riżoluzzjoni huma kredibbli l-awtoritajiet nazzjonali rridu jingħataw is-setat biex jassiguraw li jkun hemm separazzjoni. It-tielet hemm l-użu tal-bail-in, strumenti bail-in, dawn l-istrumenti fil-qafas tal-istrument ta' riżoluzzjoni biex intejbu il-kapacità telf ta' bank għal reviżjoni tal-kapitali u self bażi ta' proprjetà hawnhekk irridu naraw jekk hemmx bżonn ta' kapital addizzjonali għall attivitajiet tal kummerċar fid-dawl tar-rwol li dawn kellhom fil-kriżi. Ħames punt u importanti wkoll huwa li rridu nsaħħu l-gvernanza u l-kontroll tal-banek hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-gvernanza, mekkaniżmi ta' kontroll li nsaħħu il-ġestjoni tal-frontieri fil-banek, li nippromovi minn ġestjoni ta' riskju aħjar fil-banek, skemi ta' inċentivi, intejbu l-isvelar ta' riskju. Kif ukoll insaħħu is seta tas-sanzjonijiet ukoll anke fis-settur bankarju bħalma jafu l-kollegi Meta neħu il-riżultat, meta biex il-ħakna il-riżultat ħari, il-grupp ikonsidra żewġ approċċi bħala possibbli. L-ewwel net rekwiżiti kapitali mhux bazati fuq ir-riskju u mbagħad approvazzjoni supervizorja bel strument eh, għal-riforma. Iżda fit tieni strument imbagħad ikun hemm dan l-approċċ bażi tar-riskju. Il-grupp ikkonkluda l-unika mod kif nerġgħu ndaħlu fiduċja fil-pubbliku huwa li il minħala 16 ma jagħtix eh, sussidju indirett jew dirett huwa li jkun hemm dawn l-attivitajiet. Ġifi dak li nixtieq nindirizza huwa li nibdew dibattitu f'dan il-qasam u qed nistenna bil-ħarqa wkoll biex nisma' dak li ħajajdu l-kollegi tiegħi shadows tiegħi. L-ewwel nett, għalfejn għandna bżonn riforma strutturali, din huwa din hija kwistjoni li rridu nindirizzawha. Propju din għalfi għalfejn għandna bżonn riforma strutturali. Ħames snin wara il-kriżi eh, finanzjarja għadna l-bot mill-irkupru ċittadin Ewropea tu mibatu l-konsegwenzi ta' tkabbir baxx, għat oli meżuri ta' austerita. Il-Kummissjoni tikkonsidra li il-kriżi ħolqot problema ta' 1.6 triljun euro 13% ta' GDP eh, fil-bailouts għall-għajnuna tal-istat, dan huwa ħlela ta' flus minħabba teħid ta' riski, eh, komplessitajiet eċċessivi u l-kapitali mhux biżejjed. Aħut minn dawn il-problemi tiġu indirizzati fil-aġenda ta' riforma ġenerali għal leġizlazzjoni ta' rekwiżiti kapitali, partikolarment permezz tal-proposta l-irkupru riżoluzzjoni. Iżda, għadna qegħdin nagħmlu l-bailout tal-banek, jekk nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni fil-bidu ta' din is-sena, l-Olanda innazzjonalizzat l-erba l-ikbar bank tagħha biex terġa' tikkapitalizza l-SLS Real Enfell. Da sewa 3.7 biljun euro l gvern u jisset jirriskja li deficit budgetarju fl-Olanda għal-2013 ikun ola mir-regoli ta' 3%. Iġbi ċertu punt aħna għadna fl-istess situazzjoni fejn fil-fat huma il-finanzi pubbliċi li qegħdin eh, jihdu dan il-pis tal-riski eċċessivi tal-banek minn barra dan hemm naqqas ta' fiduċa, il-fiduċa fis sistema bankarja tal-Unjoni Ewropea għada baxxa qed toħnoq il-tkabbir qed tnaqqas l-impatt ta' miżuri ta' stimulu il-scoreboard ta' Diċembru tal-Komissjoni Ewropea wera li il-fiduċa fis settur bankarju għadu baxx, li sija baxx laqt kien. U uħut mill-statistiċi li siru mill-Aġenzija ta' Statistika f'pajjiżi, il-grupp tal-konsumaturi li jagħmel rating ta' dawn il-ditti eh, ta' konsumaturi bankarji Eh, huma diżappuntanti u 70% jaħsbu li l-banek ma talmux mill lezzjoni tal-kriżi u dan dan ġifir tela minn 61% fl-2011, Settembru tal-2011. 11% tan-nies jafdaw l banek li jaġixxu fl-interessi tagħhom, 6% tal-persuni ġew intervistati jaħsbu li l persuni jaħdmu fil-banek huma etiċi u 29% jaħsbu li dawk li jiksru l-kodiċi bankari għandhom jitneħħew mill-professjoni tagħhom meta mqabbel eh, minn 8 ma' 8 u 70 fil-mija li ħasbu li jekk ikun hemm tobba li jiksru l-etika u l-kodiċi tagħhom jitneħew minn disiru tobba. Ġifiri dan jorbot ma' riforma strutturali tal-sistema bankarja Ewropea li hija differenti ħafna, għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li nagħmlu riżultati ċari minimi li rridu nikisbu permezz ta' dan ir-rapport irridu nistabilixxu sistema bankarja stabbli u li tiflaħ E, fejn ma jkunx hemm dawn il-bank runs u il-kreditu li l-ekonomija tiġi allokata b'mod effiċenti rridu nevitaw li il-flejes pubbliċi jintużaw biex ikopru telf pubbliku. Hemm bżonn nħarsu lejn li nillimitaw l-inċentivu l-abilità tal-banek li jieħdu riski eċċessivi e, bid-depożitu rridu naqsu l-interkonnessjoni bejn il-banek u x-shadow banks. Eh, u naraw xħanam dawn il-banek li huma gbar wis u ma jistgħux ifallu. Irrid nenfasizza li bħalissa l-Banek Nazzjonali qegħdin jippreżentaw proposti għal riformi strutturali fi Franza għandna il-liġi ta' separazzjoni u regolazzjoni tal-attivitajiet bankarji il-Germania u koll għanna xi miżuri u fir-Renju Unit għanna il-rapport tal-Komissjoni Indipendenta kif ukoll il-riformi li ġejjin. U fl-Istati Uniti għanna Ir-regola Volker id-dibattitu kif ukoll il-kopertura kena fl-istampa, dan kollu ifoka fuq il-kwistjoni tal-konċentrazzjoni u s-separazzjoni strutturali tal-Albanek mill-elementi ta' nut u ta' kummerċjali. Iżda jiena naħseb li importanti ma nitilfux l-opportunità li naħsbu fuq li kellem proposti fi e, fis-sens ta' dibattitu għaliex dan dibattitu mhuwiex biss fuq il-prevenzjoni ta' teħid eċċessiv ta' riskju il-falliment tal-banek u il-prevenzjoni tal-kriżi, imma jiena naħseb li x-xogħol li jaqa' fuqna huwa nippreżentaw ideat sabiex ikonna sistema bankarja aktar stabbli. Aħna xirridu li tagħmel is-sistema bankarja tagħna u għal xie tip ta' strutturi għandna bżonn biex niksbu dan. Aħna rridu bażi aktar stabbli u kompetittiva għal banek Ewropej, iżda dan huwa iżjed milli sempliċement noħolqu reżiljenza għal kriżi finanzjarja, rridu neħu eh, l-aċċess għal banek għal finanzi pubbliċi Iżda aħna rridu sistema effiċenti u effettiva bankarja li tipprovdi servizzi bankarji li tħares id-depożiti tal-minut, eh, tindirizza l-tfaddil għal investiment produttiv, tiġam ġestjoni aħjar ta' riski u tappoġġa l-ekonomija reali għal dak li huwa it-tkabbir li jumbat jikontribwixxa għal stabilità finanzjarja mhux biss fl-Ewropa iżda fuq livell dinji. Iżda, Jekk nieħdu eh, il-qasam ta' separazzjoni tal-attivitajiet li hija dibattuta ħafna, diskuta ħafna, jinqalgħu ċertu kwistjonijiet. Is-separazzjoni għandha tkun sħiħa, għandu jkun hemm projbizzjoni fuq li dawn ikunu tal-istess grupp korp mm, tan-negozju, kif ħajġu mmexxija? Kif ħajkun hemm ring fencing sempliċi li ma' attivitajiet għandhom isiru minn entitajiet separati u bħalma qed bħalissa għandna verżjonijiet differenti ta' eh, separazzjoni strutturali li ġejja minn mm, leġislazzjoni nazzjonali, partikolarment minn Franza, l-Ġermanja, renju Uniti u l-Stati Uniti. Iżda jien jidirli li lan ewlien irridu nifokaw fuq u bħalissa sawek mhuwiex biss fuq l-elementi strutturali tal-ring fencing jew inkela separazzjoni, iżda l-idea li r-ring fencing jinsab hemmhekk biex jaħares u jizola Eh, dawk is-servizzi fejn il-provizjoni l-lotja ta' dawn is-servizzi huwa vitali għal konsumaturi u li dawk l-attivitajiet mhumiex friskju jew inkella medda eh, minn attivitajiet li huma inċidentali għal bżonnijiet reali u tal-imnut. U wara l-fallimenti tal-banek u importanti dawn is-servizzi xorta waħda jinżammu mingħajr ma jkun hemm bailouts mill-gvern jew minħala se taxxa. Għalhekk l-ewwel qabel kollox jiena naħseb li din hija kwistjoni li rridu nbidlu l-kultura Kien hemm min ikkummenti dwar laħt testa dawn il-proposti strutturali, eh, ġifiri proposti għal riforma, separazzjoni, l-ewel mistoqsija kienet dawn ibidlu l-kultura, il-kultura ta' riskju oli, ta' dawn l-investiment, il-banek eh, eh, tal-imnu tal-konsumaturi li huwa infiltrat u mniġġes għalek irridu naraw l-effetti tal-banek tal-teħita depoziti u il-loti ta' self it-telf fuq eh, il-portfolios ma miex sara l-depozituri Iżda fil-bidu, fil-legal il-proposta tal-legal għan rridu naħsbu dwar il-kumpens. Il-kwissjoni tal-kumpens, aħna xorta waħda għata għanna kultura ta' kol ħarsu sal-ponta ta' mniħerna eh, il-prezzijiet, olja il-mini eh, fittex il-profit, l lob il-flus, dan wassal għal inċentivi gbar għalek rridu morru l-lin fl-istrutturi ta' gvernanza nibnu fuq il-proposti ta' CRD 3 u 4 u fl-opinjoni tija rridu nħarsu aktar lejn kwistjonijiet ta' deferrals, il-termin ta' self u d-differenz tagħhom bat norbtu mhux mal-ċiklu eh, tal-self imma ta' kreditu li wieħed isellef lil banek negozji li għadhom jibdew ħaġa fundamentali aħna rajna li inqas banek qegħdin iselfu l-kumpanija li kirdu ħarsu lejn proposti biex naraw eh, id-disponibilità ta' kreditu qatt kabbir. Irridu ħarsu wkoll aktar lejn kwistjonijiet li jinsabu madwar il-kompetizzjoni ma kenniex banek ġodda f'dawn l-aħħar 10 snin fl-2010 ċertament ma kienx hemm banek ġodda, konsumaturi dejjem iridu soluzzjonijiet ġusti u effiċenti u ma jridu li jkun iżjed faċli li jaqilbu l-bank tagħhom u edin naraw rivoluzzjoni, bidu ta' rivoluzzjoni fis sistema bankarja baktar servizzi ta' self bejn il-pari. Iżjed teknoloġiji qegħdin jitwaslu u il banek aktar self bejn il pari crowdfunding u aħna nafu li s-settur bankarju Ewropew għadu ikkonċentrat ħafna għanna 14 il-grupp bankarju li huma ehm, strutturi importanti fuq livell globali 15 il-bank eh, għandhom 43% tal-tassuq u ma 150% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 27 e, ehm, pajis għandhom Iġveri l-kompetizzjoni effettiva hija neċessarja sabiex nassiguraw settur bankarju li jaħdem kif suppost li huwa effiċenzi għandna bżonn ta' aktar diversifikazzjoni, partikolarment irridu ninkoraġġixxu aktar modelli bankarji fukati fuq il-konsumaturi, pereżempju il-building societies, il-self-payment party, il-modelli ta' banek ta' tfaddil, u dan kollu ħajjej l-ekonomija reali biex il-billi naqqas l-ispiża ġenerali ta' servizzi bankarji u li wieħed ikun jista' jaqleb il-kontijiet mod iżjed faċli ħajjejn il-kompetittività li xejn il-konsumatur li jbidlu u jneħħi l-ostakli eh, biex wieħed jidħol fis-suq u jeżisti fis-suq u dan ħamilna żjed faċli wkoll għall-proċess ta' riżoluzzjoni. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ġdida li qed tiġri fil-Renju Unit. Il-Handelsbanken mhuwiex isem tal-komuni fil-Renju imma huwa li żjed bank li qed jespandi malajr, qed jiftaħ ferra ġdida kull ġematej, qed joffri servizzi bankarji bażiċi, jiġifieri self tadjar, self il-negozji żgħar eh, lil persuni eh, f'oqsma eh, definiti ħadd ma jitħallas bonus, U meta n-negozju eh, imur sejjeb, tajjeb, il-kontribuzzjonijiet imorru f'pool li mbagħad imorru li jiġu investiti għal minn huwa impjegat u mbagħad jerġgħu jiġu investiti fis-sistema. Ġifiri, waħda mill-kwistjoni rridu nieħdu minn dawn il-proposti ta' riforma huwa li rridu ngħinu dawk il-banek li qed jipproponu bidla f'kultur, fil-kultura, bidla li hija neċessarja għal medda twila ta' żmien u mhux għal medda qasira ta' żmien, jiġifieri ninsolvu kwistjonijiet ta' malajr imma mbagħad eh, fuq medda twila ta' żmien ma jaħdmux u għandna bżonn kultura ta' medda twila ta' żmien u dan ir-rapport jagħtina l-opportunità li nlaħmu ftit iżjed. Jiena qed nistenna bil nisma' l-opinjonijiet ta' shadows u l-membri ta' kumitat u jien fil-ġimgħa li ġej ħankun qed nitfassal proposti tiegħi jiena sempliċement xtaqt impoġġi xi qiegħda differenti u ġodda qudiemna u xtaqt l-opinjonijiet eh, tax-shadows għaliex issa qed eh, ħanaddi għat-tfassil tal-idejat. Grazzi. Thank you very much, Charlene. Sam. Grazzi ħafna daw kienu dijad vera interessanti naħseb li nista l-ewwel nisma' l-Shadow Rapporters. Nibdew l-koren l-ewwel għall-IPP. Iva, grazzi ħafna. Jina nishtiq nirringrazzja ħafna l-lajlin tal- fatt li ah, taħlet ħafna fid-dettalji tal-elementi ewlenin tar-rapport tal kif ukoll ta' ideja toħrajn ewlenin li tpoġġew fil-mejda tad-diskussjoni. Jena naħseb li dinja diskussjoni importanti ħafna lina, importanti li aħna nidħlu għalija minħabba li din id-diskussjoni fuq ir-rapport ta' Ekano kif ukoll fuq il-riformi strutturali tas-settur bankarju imorru tajjeb mal-pakkett il-kbir ta' leġiżlazzjoni il il-Parlament il-parlamenti fil-fatt iddeċidew l-aħħar f'daħħar ftit sin u palsa din fil-fażi tal-implementazzjoni. Issa nixtieq illi ngħid ukoll li dan il-pakket tal-leġizlazzjoni illi palissa ikun diskuss u ħajkun implementat dal Irrid Irrit ikkonna l-idea ċara li jekk aħna rridu verament insegwu direzzjoni, dak li għandu xaqsam riformi strutturali, direzzjoni tagħna tkun soda ħafna ħalli bekk aħna nofru valur miżjud permezz ta' din il-leġiżlazzjoni. u naraw ukoll li dan ikun sod biżżejjed ħalli jibbilanċa l-għan ġenerali tagħna ġifieri li l-banek aħna fl-aħħar mill-aħħar rriduhom iktar siguri ġifieri huwa importanti li aħna nagħmlu dan kollu u rridu naraw ukoll x'nixtiequ nilħu aħna nixtiequ li jkun iktar stabilta finanzjarja u riskju bilanċat aħna nixtiequ wkoll li aħna jkollna iktar fiduċja fis-suq interbankarju U apparti minn hekk nixtiequ wkoll li jkollna iktar fondi disponibbli għal banek. Din hija kwistjoni importanti ħafna u nixtiequ li jkollna il-preservazzjoni tad-diversità tal-modelli tal-banek. U dan ifisser li aħna għandna banek kbar u dawk iżgħar fl-Ewropa u għandna banek ukoll illi għandhom ehm, sfond pjuttost differenti U ġifir importanti li nżommu aħna il-modell bankarju. Issa jekk aħna nħarsu minn din il-perspettiva li l-proposti naħseb hija xi ħaġa urġenti li aħna nerġgħu nfasslu mill-ġdid il-linja Ewropea tagħna f'dak li għandu x'jaqsam riformi strutturali. Minħabba li kif tinti inti kellek raġun aħna għandna r-rapport Rikane, għandna il rapport ta' Figures li fil-fatt Eh, ma ħajkun implementat u jekk aħna inqablu l-approċ ta' li kanen ma, ma l-approċ ta' vikes, nafu illi dan Eh, ta' fikes huwa iktar soġġett ta' rekwiżiti tal-kapital iżda f'dak li għandu xaqsam rapport u l-approċ tal-ikanen. Għanna taħriġ li huwa separat u li huwa soġġett tal-iktar rekwiżiti tal-kapital. Xi jfisser jekk aħna ħanimxu f'dawn id-direzzjoni differenti. Ħafna banek aħna nafu li għandhom branches kemm f'Londra kif ukoll f'partijiet oħrajn tal-Ewropa. x'ista' jkun dan l-impatt jekk huma jkollhom approċċi li jkun differenti. Jiena nippreferi li kieku aħna jkollna xi tip ta' sintesi, xi tip ta' approċċ komuni. U naħseb illi inti semmejt ħafna kwistjonijiet importanti dwar l-alternativi li qed proponu li li kan, li għati proponi li kan, ġifiri kif aħna nistaw naraw li kunem eh, kummerċ tajjeb xnu għalan fl-ħar mill-ħar u jekk aħna għanni xikolna rig fencing, ġifiri separazzjoni kompleta, jew nkella jekk xajkonna affarijiet. ċar, jina daw kollha timpoġġjom para f'mistoqsijiet qoddimna minħabba li għadni ma deċidejċ eżattament jiena xina l-pozizjoni tiegħi li ħanieħu, però n-diskuti maqom u ħanara kolx x'linja u direzzjoni ħanimxi fija. Sabiex ma nitkellimx wisq fit-tul nixtieq illi ngħaddi xi ftit kummenti dwar it-tmixxija ekonomika minħabba li dwar il- pjanijiet ta' bejn resolution aħna naħsbu li din nistgħu diskutu aktar qudiem. Iżda dwar tmixxija ekonomika. Inti saqsejtna riformi strutturali jibdlu l-kultura u jiena naħseb illi riformi strutturali jistgħu jagħtuna daqsxejn inċentiv sabiex nibdlu l-kultura, però dak illi jiena nixtieq illi jkollna huwa li jkollna dialogu bejn is-settur stess u ngħidu li l-leġislaturi u l-Kummissjoni Ewropea pereżempju jridu jaraw kif ħajmexxu tmexxija ekonomika aħjar, kif ħajkollna settur bankarju li jaħdem tajjeb u jista' jkun hemm ċertu banek illi aħna jkollna jwasluna ċertu eh, opinjonijiet li huma personali tagħhom. Jiena naħseb illi diġà suppost kellna xi tip ta' kodiċi bankarju Ewropew, dan għadna m'għandniex. U fil-fatt jekk ma jkunx hemm progress konsiderevoli f'dan il-qasam, għandna ir-riskju illi aħna nimponu leġizlazzjoni f'oqsma fejn għanna kiku li preferu li s-settur stess jħarġ bċertu soluzzjoni iktar prattiċi, ġifiri jista' jkun l spiċċaw f'din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li importanti ħafna li aħna nħeġġu lis settur ħalli jkun iktar ambizzjuż f'dan il-qasam. U aħjar hekk inkunu ambizzjużi milli nkunu fuq dejjem fuq niddefendu lilhom lilna nfusna, jiena naħseb illi Din l-attitudni ma tistax tinna laqqas l-enna bħala leġislaturi sabiex nafdaw bisħieħ is-settur ħalli jkun hemm iktar kultura ta' natura sostenibbli. Issa dawn huma l-kummenti li nixtaqt il-ressaq qed inħares il qoddim għad iktar diskussjoni li jista' jkollna fil-kumitat kif ukoll ma' shadow rapporters u inti bħala rapporter ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s-sanna l-Wolf Klintz. Grazzi ħafna Eileen u grazzi ħafna Nilek, Sunjor President. Grazzi għall-Eileen tal-rapport u jina naħseb li dan il-dokument dwar il-konċett tagħhom, dwar il-konċett tiegħu aħna nistgħu naqblu miegħu. Naturalment aħna lkoll naqblu mal-għanijiet aħna nixtiequ l-kol kemm aħna e, e, iktar stabilità, nixtiequ l npoġġu inqas spis fuq ċittadini tagħna, nixtiequ li settur barankarju fil-fatt jiffoka fuq il-biċċa xogħol ewlenija li rrid jagħmel ġifieri finanzjament tal-settur tal-ekonomija tagħna. U e, aħna rridu naraw ukoll li mill-Amerika sal-Ewropa minkejja li aħna naqblu fuq l-anijiet ewlenin, l analiżi tagħna hija differenti ħafna. Per fl-Amerika aħna nafu illi s eh, surfok jemmen illi trader għandu rwol importanti t ineħħieħ minn ċertu tip ta' ta' kummerċ u issa xinejdu fuq il- l-implementazzjoni jekk aħna nitkellmu fuq rappreżentanti tal-Banek Amerikani aħna nafu li hemm bżonn ta' iktar definizzjoni eh, preċiża ta' prop trading per eżempju, però din mhix biċċa xogħol faċli u għadu raġuni jiena naħseb illi aħna nafu illi em, aħna rridu nsegwu il- dawn is-suġġerimenti li aħna kellna u aħna rridu naraw ukoll f'dak li għandu xi qasam ir-retail aħna x'nistgħu nagħmlu. U jiena jiddispeċini ngħid li f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipju hemm ħafna stati membri, speċjalment fl-Ewropa bħal Unit, Franza u l-Ġermanja li għana fl-imkien għadin nipruvaw nistabilixtu strategija wahda ta' kif għana nistaw navvanzaw l-qoddim, bizda għana xorta wahda għadin naraw li nix soluzzjoni wahda Ewropea, iżda soluzzjoni bazika illi mbatem tiġi adattata għal ħafna derogi nazzjonali. Ġifiri di ma tistax taħdem u għaparti minnek hekk aħna għandna l-problema illi level playing field fis-suq intern jeżisti xorta waħda fil-Unjoni Ewropea, però aħna rridu naraw li anka dak li għandu x'jaqsam il- il-kummerċ li fil-fat jistabilixxi suq il-market making dan kien suġġeriment pjuttost interessanti u aħna irridu naraw ukoll li fil-prattika irridu nistabilixxu dan kollu anke fil-kuntest tal-industrija u mhux ir-rappreżentanti biss ta' dawk il-banek l-ikbar banek iżda il-banek kollha huma xettiċi, jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba li fir-rapport tagħna aħna qed naraw li għandna ċertu mistoqsijiet fuq l-iżvilupp li jista' jkollna u jiena naħseb ukoll li din għandha x'taqsam ukoll mal- ma' suġġerimenti illi smajna aħna naħsbu illi dan eh, l-eżempju li semma u eżempju tajjeb jena naħseb illi fil-fatt nistgħu Nistaw naraw li se jkun hemm xi bank li jew illum jew tliet oħra jkun fi problemi kbar Jiena naħseb illi minkejja suġġerimenti kollha li għandna u il-mejda din hija realtà li żguri li ċ-ċittadini ħajbatu minħabba dan, però aħna nafu wkoll li eh, de facto ħana fil-fatt għanna ċertu ehm, soluzzjonijiet fil-dak l-inċasan SMS, pero ħana irridu naraw illi lan tana ikun illi dan is suġġeriment tal-ikanen illi huwa fil-fatt eh, opportunità sabiex ħana niddiskutu għabbażi tal- tal-opinjoni b'inizjattiva propja, naħseb li din hija xi ħaġa però nittamaw li l kommissjoni tkun tista' toħroġ bi proposta fil-rebija, waħna rridu nizguraw u koll li fil-verita aħna nkunu għedin naslu għal dawn ir-riżultati. U nara nittamaw li bekk aħna nkunu nistgħu naslu għal konklużjoni ta' suċċess. Issa Il-mistoqsija li għalija għada pendenti f'dak li għandu xaqsam dawn l-istrumenti tal-bailing, għana xaħna xaħna għamlu eżattament dwar dawn minn ħaj investi f'dan kollu, kif nistaw naqsu il-riskju. Ma ħsibx nistaw naqsu il-riskju jek għana li permettu li bank, per eżempju, jkun jista jisċi bank jħor li għad għandu problemi, issa naturalment naf illi dan ħajwassal għal fat li bank nejnu li jkunu l-problemi iżda li ħoret ikun jieħu riskju iżda f'dak li għandu x'jaqsam l-assigurazzjoni, xiri ta' assigurazzjoni, pereżempju. xin jidu mbagħad fuq il-fuq ċittadin minħabba li dan ħajaffettwa wkoll il-dawk li għadin jippruvaw fadnu nagħtu każ li ċittadini normali Jina nishtiq nkun naf x'inhu għad soluzzjoni li intom kieku tipproponu għal dawn l tip ta' strumenti li qed niddiskutu bħalissa sa dwar il-kwistjoni tal-governance ta' tmexxija ekonomika jiena nixtieq li nerġa' ntenni dak li qed tinti u dak li ntqal minn ħafna kollegi qabilna hija illi l-industrija qiegħda tagħmilha daqshekk diffiċli għalija nifisha sabiex fil-fatt Eh, jirranġaw xi ħaġa li marret ħażin u jippruvaw joħorġu b'suġġerimenti li jagħmlu sens. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq ngħid li naf illi ħafna affarijiet fallew iżda aħna nixtiequ li fil-ġejjin l-affarijiet imorru aħjar u ma nix nqogħdu dejjem eh, niddefendu lil nfusna nippruvaw ninħbew wara subajna importanti li ċittadini tagħna jifmu dak li qed nippruvaw nagħmlu ħin kollu qed nitkellmu fuq it-tibdil però rridu noqogħdu attenti li ma nħamrux biex stess grazzi. Uh, thank you. Uh, next I, on oh, my, I've now got the green. Grazzi ħafna s-sandi partit tal-ħodor għand reprezentant bil-partit tal-ħodor għand il-Filip. Grazzi ħafna Sharon naħseb illi aħna fil-fatt għanna l-istess sanijiet u nixtieq illi nisaq fuq eh, tnejn minn dawlanijiet. L-ewwel għan huwa illi b'xi mod aħna rridu nippruvaw nikkontrollaw is-seta tas-suq u nippruvaw inħeġġu iktar kompetizzjoni fl-industrija bankarja aħna sorpriżi meta nisimgħu il-fatt li numru ta' istituzzjonijiet bankarji għandhom ċertu pożizzjoni ta' dominanza minħabba din garanzija impliċita li qed nofru ġifieri jiena naħseb illi l-ewwel għandna l-riforma strutturali hija li nerġgħu insaħħu l-kompetizzjoni fis-suq. Mhijiex ħaġa normali li ċertu istituzzjonijiet jistgħu jsibu fondi għall attività l-attivitajiet tagħhom brat aħjar u b'termini aħjar minħabba din il-garanzija impliċita tal ċittadini li li għat għattaxxi. Aħna ma nixtiequx li ċittadini jkunu dawk li jkunu responsabbli sabiex iħallsu għal dan kollu u jkunu esposti għal dan ir-riskju. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam dil problema naħseb illi ridu naraw illi inservu bħala mouthpiece jena nixnejdilkom u koll il-banek illi fallew jinina li nejxa għek il belgian nara illi għalfejn fallew maħabal ma kienx sistema water tajbej dawk il-banek li kienu kollom dominanza fuq is-suq u l-oħrajn. Jiena nasib li fil-fatt kien hemm separazzjoni hawnhekk u kieku ma, ma mxejniex kif imxejna ma kenniex noqogħdu insalvaw banek bħal Fortis Dexia u KBC. Jiena nasib li aħna nafu illi kien hemm banek universal internazzjonali li fallew, kien hemm banek ta' investimenti ta' vest ta' festiment ukoll illi fallaw ukoll, però aħna nixtiequ li jkun hemm compartments li jkunu watertight. Issa dwar l-ekonomiji tal-iskala aħna nafu li eh, kunem hemm studji li qed juru li fil-bidu aħna jista' jkollna dawn diseconomies of scale u jista' jkun għali ħafna kważi impossibbli li aħna immex istituzzjonijiet tad-daqs bħal Deutsche Bank, Barclays, etc. Iżda l-konsumaturi klijenti tagħna jixtiequ one stop shop. Jiena diġà għedtu dan, jiena kont naħdem fi kumpanija tal-IT kbira ħafna li kellha ħafna servizzi tal-software, etc. u lebda eh, klient marit jixxi kollox minna tagħna minħabba li xtaqu illi għanqlu iktar kompetizzjoni bejnietna ġifieri dan mhux argument validu jekk Eh, ngħidu wkoll li jekk aħna ħnaqogħdu stretti wis jista' jkun illi jkun hemm attivitajiet iktar fi shadow banking, però vera li hemm ir-riskju iżda l-Kummissjoni għalhekk ħirġa bil-proposti sabiex nippruvaw noħorġu minn din problema. Dak li għandna bżonn nagħmlu huwa li jkollna iktar kontroll fuq eh, il fruntiera bej shadow banking u l-banek. Dak huwa li għandna bżonn iktar kontroll ħalli bekk aħna niżguraw illi ma jiddakrux u naħseb illi fil-fatt jiena naħseb illi mm, jista' jkun hemm problemi minħabba li jemmin nixtieq li jgawdu minn dawn il-profitti, però jiena naħseb illi mhijiex kwistjoni ta' nirbaħ jienu titlefin, tisda hemm benefiċċju għal kulħadd. U apparti minn hekk li għandu xaqsam l-splitting aħna nafu illi dan jista' iwassal għal telf ta' però Jiena ma ħsibx li jekk wieħed jintegra f'dak li għandu x'aqsam l ekonomi soft school of scale tista' titlef il-postijiet tax-xogħol. Issa jista' jkun li ħajkun hemm xi tip ta' telf u jekk il-banek l-istituzzjonijiet bankarji ħa jkunu iżżar żgur li inti tista' toħloq iktar opportunitajiet ta' xogħol mhux tnaqqashom. Issa dwar il-market making economy aħna għedna illi daw l-attivitajiet madnix li maħna marridu għom xista irridu illi kollom il-prezz tas suq illi ma jkunx hemm ċertu istituzzjonijiet illi ikunu qegħdin favur dan it-tip ta' strumenti minħabba il-garanzija impliċita minħabba illi jina kol smajt il-rappresentant ta' Deutsche Bank saqsa li rappresentant ta' Deżor fl-Ewropa u saqsih inti taqbeli li l-istituzzjoni tiegħek għandha tħallas il-prezz tas-suq għal l-attivitajiet tas-suq finanzjarju ġifiri prezzi li mhux qed iqis il-sussidju impliċitu. U da ir-rappreżentant għal le jiena ma nishtiqx inħallas il-prezz tas-suq għall attivitajiet tas-suq dak kollu li xtaqt ngħid dwar market ekonomiji xi kultant uħosni kważi l-unika liberali li għatfadal f'dan f'dan il-belt, ma insomma, jiena naħseb ukoll li il- il-real market li għanna palissa u 11 il-darba ikbar mill-ekonomija Rinali li naf li hemm ħafna attività wkoll ta' risk hedging li għandha x'taqsam mal-ekonomija reali. Ma nafx hekk aħna għandix bżonn dan is-suq daqs kbir ta' derivattivi sabiex aħna nsolvu l-problema. Ġifieri jista' jkun hemm li hemm daqsxejn ta' nuqqas hawnhekk. Issa dwar l-approċċ nazzjonali jiena naqbel ma' ħafna minnkom illi fil-fatt aħna għandna ħafna approċċ nazzjonali, però nixtieq li nagħmel distinzjoni meta r-Renjunijiet bdew bil-Kummissjoni Internazzjonali tal-banek huma kienu qalu li xejn mu ġej minn Brussell. U damu ftit sabiex indunaw li eh, l-Kummissjoni fil-fatt qalet li l-riforma strutturali hija xi ħaġa li tmur jitfit madan kollu, però dak li ma nistax nifhem huwa li Berlin u Pariġi mexxin il-qudiem. Mexxin il-qudiem b'riformi illi mhumiex daqshekk ambizzjużi, iżda huma jafu li hemm xi ħaġa illi diġà bdiet tinbidel u għalhekk jiena nista' ninterpreta dawn l-inizjattivi bħala mod ta' kif aħna nistgħu nibdew b'riformi serji li kieku dan il-kumitat jappoġġaw nixtieq li kieku nisaq fuq il-punt ukoll li fuq is-CRD erba aħna rnexxielna nsibu pożizzjoni unanima tal-Parlament Ewropew mill-gwe għall isjar u anke lil il isr ġifieri fuq xaġa daqshekk kritika bħal banek illi aħna nixxina nilqu dan il-ftehim ta' CRD erba, naħseb illi nistgħu nixxilna nagħmlu l-istess anka f'dan il-każ minħabba li aħna nemnu illi għandna maġġoranza kbira ta' eh, Nisi li jixtiequ illi konna eh, ekonomija reali u nasab li dinja xaġa ħan rridu nipruvaw u rridu naraw illi fil-fat nimxu il-qoddim b'dawn l-inizjattivi u aħna rridu nkunu naħdmu tajjeb bejn l-istati membri u anke bejn jitna grazzi. Tajjeb wis, issa duru lejn li sijar u li lin sajid kamal. Jiena sodisfat li nirrepreżenta li sijar u li lin, jekk tixtieq. Grazzi, Frustrazzjoni illi jena uħrajna għana f'dan il-komitat hija illi wara Northern Rock fir-Renju Unit ftit ta' snin wara l-Lehman Brothers kena din il-leġizlazzjoni illi aħna nistgħu nappoġġaw bħala kumitat imma ma ndirizzajniex il-problema ewlenija jekk bank ifalli għada xorta waħda u mal kontribwenti li ser ikollhom iħallsu qares għalih. U din hija xi ħaġa sew frustranti. Kenna nistennew daqshekk biex insolvu din il-kwistjoni badna u solvenja mal-ewwel. Ikolli ngħid naf li hija diffiċi f'termini politiċi meta gvern ikun fis-seta u jintilfu l-postijiet ta' xorta xi falli bank, l-affarijiet iridu jkunu espliċiti mlebda salvataġġ bil-flus tal-kontribwenti kontribwenti. Jekk inti xi ħadd eh, fil-lemin liberali bħalli fejt iridu li swieq jaħdmu. Għaliex għandna nħallsu l-banek bil-flus tal-kontribwenti, il-ħbib ta' xelluk jgħidu li għaliex qed ngħid nagħtu dal-flus li dawn il-bankiera li għandhom ħafna flus mhux ġust. Hemm ċertu livell ta' kunsens fl-ispektrum politiku importanti li ma jkunx hemm salvataġġ mill-kontribwenti. Iżda għanna naddu mill proċedura li kunem trasferiment tal-konsumaturi, tal-depositi. Iżda rridu niżguraw il-sistema ta' pagamenti tkompli taħdem l-ATMs ikomplu jaħdmu sabiex il-persuni kunu jistaw jibqaw jiġbdu il-flus u ħalsu il-kontijiet għaliex jekk ma tamil hekk ikun hemm taqlib ċivili. Hemm ta' strutturi ta' trasformazzjoni ta' bidla Meta wieħed jitkellem mal-banek u jitlob li jistaqsi li CEO sal-banek differenti, jirċivi tweġibiet differenti. Dawk tal-banek tar-Renju Unit qalu li eh, CEOs mhux tabin biex jitkellmu bejnietom, il-banek ma jistawx jitkellmu bejnietom. CEO mill-bank tal-Awstrija qal li jiddispjaċini, imma jikollok taċċetta li hut mill-banek u ma wis biex ifallu. Jiddispjaċini ngħidlu illi din mhix aċċettabbli kelli CEO ta' bank Ġermaniż kbir għalli taħseb li aħna nħidu gost illi salvawna l-kontribwenti. Le, ma nħidux gost, imma lanqas din mitweġiba, imma m'għandux ikun hemm bailouts eh, minnaħa tal-kontribwenti espliċiti. Irdu u ukoll il-responsabilità il responsabilta il tad diretturi ċaħġa illi taqqadna fl-spektrum politiku huwa illi ħadd mhu lest illi jerfa' responsabilità għal maniġġar ħażin tal-banek. U aħna nixtiequ li nifukaw fuq il-responsabilità ta' diretturi, il-modell ta' sħubija u ma' responsabli diretturi kemm nistgħu ninsistu hawnhekk hija realistika jew se jkun hemm xi triq tan-nofs fejn nistgħu niżguraw il-diretturi huma sposti għal bonds fl-istituzzjonijiet tagħhom stess sabiex jiġi żgurat illi huma jħallsu qares il-bank għandu kollu prestazzjoni tajba jaqdil il-konsumaturi na favur dan imma jina kontra illi meta il-banek ifallu id-diretturi xorta jibqaw jirċivu l-bonuses. U dina ċaġa li l-kol naqblu maħħa. Imbat hemm l-standards tal-kontabilita jaċaġa teknika, il-persuni jiprofaw, n-nies jiprofaw jaħarbu minna, imma rdu naraw x'inhu l-rwol tal-IFRS fejn l-standards ta' kontabilità huma involuti. Jekk tridu li jiddaħlu CDSS u CDOs fil rendikont kont, rridu niżguraw illi meta dak l-istrument ifalli il-bank ikollu il-flejjes imwarba eh, kim sejħa lost provision u prudenza ikollhom il-flejjes imwarba sabiex iħalsu għal dak it-telf għal dak l-esponiment l-exposure. Aħna għandna dispozizjoni, aħna għanna pożizzjoni tal-prodotti finanzjari fejn huma ġew esposti għal 2.8 triljun triljun dollaru. L-istendes ta' kontabilità jistaw jagħmlu dan għaliex aħna bejdna mill-prudenza, bejdna mill-prudenza fl-modi wieħed ma setax iqis dan idħul qabel ma jkun fil-verità daħlu, imma aħna għamilna bil-kontra fejn ma niddikjarawx telf sakemm dan it-telf narawh. Imma wieħed inizzel il-profitti minn qabel. Ippermettejna l-standards illi ħalluna namluwek hekk u ħafna persuni jgħidu li huma ma jafdawx ir-rendi kont il-balance sheets tal-banek u għandhom tħassib kbir dwar dawn il-balance sheets. Xi oħra. L-awditjar għal darboħra eh, kwistjonijiet tekniċi tal-esperti nisaħarbu minnhom imma għal darboħra irridu naraw illi mhumiex l-awdituri illi eh, joħolqu l-xettiċiżmu huma ma jisfidawx il-banek u jgħidulhom għaliex għandkom dak in-numru qoli u mhux dik iċ-ċifra baxxa. Huma jgħidulhom le mux problema żammejtu mal-proċedura ittikjaw il-kaxxa intom mhix inħarir. U mhux biss huma l-banek illi jfallu imma anke eh, l-organizzazzjonijiet irridu naraw xettiċiżmu onest fir-rigward tal-awditjar L-aħar ħaġa ħafna persuni jaħsbu illi meta huma jitfaw il-flejes tagħhom fil-bank, dawk il-flejes huma depożitu. Le mhuwiex depożitu imma qed iselfu il-flus lil banek u l-bank jarġa' jsellef brata aktar għolja sabiex jirċievi interess. Jiena rrid sistema bankarja trasparenti illi meta inti ddaħħal il-flus il-bank, il-bank jgħidlek hux depożitu jew il-flus jekk il-flus ġewx imselfa u forsi hemm l-opportunità illi jkun hemm kont xira ta' depozitu flok wieħed jitfa' l-flus taħt il-maduma, imma inti għandek tkun taf jekk dak dawk il-flejjes u mhix bħala depozitu u li l-bank qed jieħu ħsiebhom u wara ċertu żmien inti tirċivi l-interess fuq dawk il-flejjes u mhux toqgħod isserraħ fuq l-iskemi ta' garanzija ta' depozitu. Naf li huma idejat eh, kbar imma jekk nindirizzawhom diġà minn issa forsi l-kol ikollna aktar fiduċja fis-settur bankarju imma il-kol fil-spektrum politiku naqblu mal-femiet ta' rapporter u jena saper għan li naħdem flimkien ma' rapporter u ix-xedow soħra, grazzi. Grazzi, bekk eh, temmejna rawn ta' shadows. Issa għandi tlet persuni li jishtiqu jitkellmu fuq il-lista tiegħi li għan Gwangok, Hans Peter Martin u jiena stess. Natalie, imbagħad u ukoll. Il-Kummissjoni tinsab hawnhekk u tixtieq u għallin inqas nisimaw, meta l-Kummissjoni tista' toħroġ b'xa ħaġa jekk għallin tixtieq li tkun taf li hemm imissinti imma rridu inqasru xi ftit inneħħu il- Inqasru xi ftit il-kummenti tagħna għal dawk li mhumiex shadows għaliex għandna biss 10 minuti, fadlina biss 10 minuti li jagħmek jogħġbok. Euh, merci Sharon. Euh, merci, euh, merci à Arlène pour avoir euh, Grazzi, Sharon. Grazzi, Arlin. Talli, spiegajtenna id-dibattitu mod daqshekk tajjeb huwa importanti illi nagħmlu hekk għaliex ir-riforma bankarja hija dik il-ħaġa illi ser timla il-vojt fid-dibattitu dwar l-Unjoni Bankarja. CRD 4 u Basel 3 fejn il-mekanizmi ma applikawx hawnhekk u Bek biss nistaw nirċivu, nistaw niksbu eh, appoċ u riforma. U importanti li l komissjoni il-Parlament jistabilixu ir-regoli għaliex palissa hemm pajjiżi illi diġa' anticipaw dan il-moviment u qegħdin jagħmlu riformi l-emmulaw, riformi parzjali għal bosta raġunijiet għaliex saret l-impressjoni ħata tal-lobbyist jew inkella għaliex l-interessi nazzjonali ma permettewx li wieħed jikseb xi ħaġa iktar. Importanti għalhekk kifet li nistabilixxu il-qafas. Jiena naħseb li hemm żewġ dossiers importanti illi ser jiġu trattati ħafna f'dan ir-rapport l-ewwel net il-skop ta' attivitajiet illi huma spekulattivi u li għandhom jitraznu, għandhom jinżammu mirażna. Imbagħad hemm rapport li kanen illi huwa eżerċizzju ambizzjuż ta' fejn wieħed fittex l-iskop. 16% ta' turnover tal-banek eh, fl-spekulazzjoni, per eżempju, jissema dan il-fatt, u hemm verżjonijiet anqas ambizjużi ta' dan fi Franza, per eżempju. Persuni qed jitkellmu dwar 1% biss tal-affarijiet spekulattivi illi jistaw eh, jitraznu b'dan il-mod. Bej 1% u 16% l-Parlament jista' jsib triq tan-nofs il-bilanċ Per eżempju, l-attivitajiet ta' zamma tas-suq nafu li seba' fil-mija ta' l-attivitajiet ta' dawn sejrin fl-ekonomija reali. Il-hedge funds huma wkoll limitati fl-Istati Uniti u aħna eh, rridu l aktar attenzjoni fil-kuntest Ewropew. Settur ieħor importanti huwa kif qegħdin jidun fasla l-affarijiet għaliex fir-rapport li kanen hemm eżerċizzju ta' sekwenza fil-Volker imorru li l-in minnaw, u ma jipprojbixxu ċertu affarijiet u jagħmlu separazzjoni skont jekk il-banek u miex għannon propju jew inkella involuti f'affarijiet oħra. Iridu nistabilixxu l linja ser ikun hemm fera separata fejn ikollok l-attivitajiet ewlenin imbagħad fera ta' investiment pereżempju jew inkella ser ikonna bundling reali firda veru u propja. Hemm tliet affarijiet li nixtieq nitkellem dwarhom. Il-riskju illi għandu jerfa' responsabilità tiegħu il-bank. Umbagħad hemm il dak illi jitfa' il-flus fil-bank. Il-kontribwent ser iħallas fl-aħħar. Mill-aħħar għaliex hemm din l-iskema ta' garanziji u fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunniex din il-firda mela allura problema reali kif intqal hija illi hemm garanzija tal-istat impliċita u l-bank kollu ser ikollu jiġi salvat jekk l-bank illi qed iġesti l-attivitajiet ewlenin jidħol f'wasta għawċ. Hans Peter Mart. Um, grazzi ħafna, Signor President. Jena nixtieq ngħid grazzi l-Erlin anka l-bqija ta' dan il-kumitat. Ħalli bekk nibqgħu niddiskutu din il-kwistjoni jiena naħseb li f'dan il-perjodu leġislattiv din hija l-aħħar opportunità tagħna sabiex dan il-qasam daqshekk ċentrali verament immexxih il-qudiem li dan sar qasam importanti anke ċittadini tagħna u nagħtu sinjal aħna permezz tax xogħol tagħna. Aħna nixtiequ li fil-fatt inħeġġu nqawwu qalb kulħadd li fil-fatt dan is-suġġett mhuwiex biss tweġiba għal eh, rapport tal-li kanen u kif għal bosta kollegi u koll jina naħseb li eh, Tajjeb illi nerġa' nisħaq fuq dak li ntqal, importanti li nkunu konsistenti u ma naqdux nibżgħu mill-fatt illi eh, tal-kunċett to big to feel u to fail u il-fatt li ħajkun hemm iktar attività fix shadow banking. Jiena naħseb l-importanti li aħna nieħdu azzjoni ħalli ċittadini verament nikkuntattaw għax qed jistennew hekk minn għandna. Jiena naħseb ukoll li dan kollu qegħdin naraw illi fil-fatt għandna problemi wkoll pjuttost ta' natura teknika, però dan kollu fil-fatt huwa inizjattiva importanti ħafna u aħna naħsbu illi anka f'dak li għandu xaqsam il- il-din l-inizjattiva, din l-inizjattiva importanti anka għafdak li għandu xaqsam il-grupp politiku, jena naf li illum il-ġurnata eh, forsi mhux daqshekk preżenti, però dawn il-gruppi li qed jippruvaw jifirdu lill ewropa din jaħdmu iktar bħala lobbyists u l-izda li għed jirreprezentu xorta wahda daw il sistemi bankarji u l lenin tal europa Iżda ħna rridu u koll li f'dak li għandu xaqsam dan il-nazjonalizmu estrem pal mamna fil-ju kif żgur li mhux ħajtelifna mill-in il-ħolanijiet tal Grazzi. Put myself on the Grazzi tassew, jena xtaqt nitkellem u koll. Naħseb li rridu nqodu b'seba' meta namlu dan l-eżerċizzju sabiex mal ħażin ma jeħilx it-tajjeb nafu x'ġara bil-regola Volker fl-Istati Uniti idea sempliċi komplikat ruha għaliex pruvajna eh, pruvaw jaraw x'jista' jkun hemm fuq naħa u fuq in-naħa l-oħra u joħolqu linja, ma linja mhix daqshekk ċara dik il-problema Ma jimportax jek 5% eh, tiegħu jgħaddi għan-naħa l-oħra tal-linja, naħa l oħra tal linja għannaħa l ħażina jekk għandek il-95% illi huwa mifrut tajjeb, mod xieraq u għalhekk dan għandu jorbot mal-allokazzjoni tal-kapital, il-pjanijiet tal-kupru, rezoluzzjoni, naħseb il f'CRD erba hemm il-lingwaġġ ċira hemmhekk hekk kif aħna din naħdmu fuq dan dawn l-affarijiet fuq livell sottokonsolidat. Irridu nagħmlu ring fencing u jekk ser nagħmlu din is-separazzjoni bħala protezzjoni u importanti li ma jkunx hemm affarijiet li ċalqu minnaħa għall-oħra mhux problema minn fejn ġejn dan ix xot elettriku <laughs> sakemm wieħed ma jixukjax ruħu. Meta kena diskussjoni ma' Volker u Vickers eh, fis seminari li ġie organizzat minn Filip u l-oħrajn, jiena spiċajt ngħid illi l-unika ħaġa li ħarġet minnu hija illi l-affarijiet qegħdin jikkumplikaw ruhom jekk ma nindirizzawx il-kwistjoni b'mod sempliċi għaliex mingħajr ma nissimplifikaw l-affarijiet ma nistgħux naslu għas soluzzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar neħtieġu. U għalhekk kollox huwa marbut ma' dan. Ħaġa oħra dwar il-bejlen. il, Jiena naqbel ma l-affarijiet li ntqalu l-investituri ma toġobomx l-idea tal-bejlin, tas-salvataġġ b'risors interni, imma jista' jkun illi wieħed ikollu jħallas ritorn aktar oli fuq sabiex jibda għaliex huma jridu il-benefiċċju ta' dan l-istrument ta' dejn mingħajr ma jieħdu r-riskju tal-equity. Jina Naf li jintom għed diskutu kiex idea ħażina jew tajba, imma jekk waħda mill-konsegwenzi li jkollna strumenti ta' bejlin hija illi dan jibda jindirizza disugwaljanzi li hemm fost eh, l-investiment fid-dejn u l-investiment fl-equity u bekk tibda taġob niktar l-equity flok naraw id-dejn u l-benefiċċji fiskali l-istrumenti ta' dejn eh, iġorru magħhom tista' tkun ċaġa ħażina jekk titħallas iktar għal strumenti ta' bail-in mela l ħafna mill-xi investimenti jistaw jasbu aħjar ninvesti fl-equity minn flok u din tista' tkun xi ħaġa tajba ħafna. Dawn kienu xi ħsibijiet li għaddew li minn moħħi. Issa l-aħħar kellim hija Pervanx Beres. Ehm, merci Sharon. Euh, Grazzi Sharon. Jiena nixtieq nagħmel bosta kummenti l-ewwel net nixtieq inqawwi qalb Arlin għaliex dan ser ikun rapport importanti mens dwar il-ħin l-ewwel din il-kwistjoni ta' separazzjoni ta' firda tal-attivitajiet bankarji dawk illi diġa bdew fl-2007 diġa kien hemm eh, din il-proposta ta' separazzjoni f'Ottubru 2007 u jiena wisq nibża illi dan il-mandat tal-Parlament ser jispiċċa u ma jkunx għadu ta' parti rapport għajlin il-fema tijaw dwar il-bidla fl-istruttura bankarja. Dinja xaġa pjuttost familjari. Meta wieħed kun jixtieq ined inizjattiva fuq livell Ewropew, il-Parlament Ewropew jista' l e, relazzjoni tiegħu tista' tkun waħda kontraproduttiva, jista' jkollha konsegwenzi mhux mixtieqa. Tu naraw x'qed jiġri fl-Istati Membri, il-kuntest ta' Franza pereżempju. eżempju fejn fid-diskors tiegħu François Hollande meta huwa kien kandidat e, dan is-suġġett kien jispika ħafna fil-kampanja tiegħu fi Franza u sa l affertu huma differenti meta jiġi biex jadotta e, CRD erba. Jekk nitkellmu dwar il-firda tal-attivitajiet mela allura rridu nirrevedu il-leġiżlazzjoni illi diġa tinsab fuq il-kodba tal-istatut ta' ħafna stati membri. Issa li l-in minn din il-firda ta' investimenti ta' depozitu, ta' attivitajiet ta' investiment u attivitajiet ta' depozitu irridu noqogħdu attenti illi ma ninjorawx l-istruttura tal-banek, il-kwistjoni ta' proporzjonalità fost is-settur bankarju u l-attivitajiet ekonomiċi f'pajjiż L-Irlanda per eżempju, eżempju tajjeb ħafna jew modelli oħra bankarji. Fejn il-problemi jfedġu jew eh, fil-fond ta' depożitu jew fuq in ta' depożitu jew fuq in ta' tal-investiment. Tilet punt li nixtieq nagħmel. Nisperaw li maħniex ngħaddu l-idea li għandna kollox diġà lest għaliex aħna eh, fridna id depositi u l-investimenti. Għaliex l-investiment ovvjament ser ikompli b'mod illi jista' ma jkunx sostenibbli. Jekk huwa bbażat fuq model li għad irridu nindirizzawh l-attivitajiet bankarji fi tax havens. Fid-dibattitu eh, fi Franza dan il-punt eh, spikka u rnexxina navanzaw xi ftit huwa essenzjali illi ma nħawtu, ma nħaltux l-affarijiet. Fir-rigward tal-firda tal-attivitajiet nistgħu nitkellmu dwar attivitajiet bankarji, imma ejjew nindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa. Ejjew naraw it-tax havens ukoll. Għaliex hekk inħalluhom barra dawn naħseb illi ma nkunux qed inkopru kollox. Er- Arlin McCarthy għanda raġun meta tgħid li aħna rridu niffinanzjaw l-ekonomija reali u hemm modi oħra kif nistgħu nagħmlu dan kuntatt dirett illi dur ma' settur bankarju. Is-settur bankarju sar wis komplikat illi insejna l-attività ewlenija li hija dik tal-finanzjament tal-ekonomija reali dunżommu dawn l-anijiet u d-dimajnejna u irridu intejbu l-istabilità ta' sistema iżda ejjew ma ninsewx illi irridu niffinanzjaw l-ewwel qabel kollox l-ekonomija reali u forsi hemmhekk irridu xi ftit finar irridu naqblu dwar punt ewlieni li ħareġ mid-dibattitu ta' Franza. X'jiġifieri li wieħed jistabilixxi l-qafas aswi Dan rajnieh fir-rapport ta' Werner Langen u din dan huwa punt li dwaru għanna ħafna x'niddiskutu u li jista' jgħinna indaħlu ċertu affarijiet illi sissa ridna illi nħalluhom barra mill-kamp ta' applikazzjoni. Grazzi. Ma tantx għandna ħin u nixtieq inwieġeb għal uħud mill-interventi jiena xtaqt nitlob lill-Kummissjoni jekk għandhom xi idea għal kalendarju sabiex idaħlu l-proposta leġislattiva tista' tagħmel dan f'minuta kjoġbok. Iva, grazzi, signora President. Aħna qed nimmiraw illi l-proposta tagħna nresquha lejn is-sajf. Meta tgħid aħna qed nimmiraw x'ixkiel hemm fin-nofs. Għaliex ma tistgħux tiksbu dan qabel is-sajf? Lejn is-sajf tista' tiċċaranna xieġifiri meta tgħid eh, kif jibda joqrob is-sajf, għajn is-sajf. Xi trid tgħid biha? Xi ħaġa li hija ġdida fil-kalendarju tagħna hija l-fatt li issa hemm rapport fuq inizjattiva propja mill-Parlament Ewropew illi ovvjament il-Kummissjoni ser tqisu sew. Ma nistax natikom indikazzjoni preċiża dwar xiġifieri lejn is-sajf l-istruzzjonijiet illi għandi mill-ġerarkija għolja fil-Kommissjoni hija illi noħorġu bih inresquh mill-iktar fis possibbli lejn is-sajf. E kif jibda joqrob is-sajf? Ikolli ngħid illi aħna kumitat flessibbli naħdmu ħafna u minħabba rapport fuq inizjattiva propja ma rridux li intom tif u taħdmu dwar dan nistgħu nagħmlu dan fl-istess ħin ukoll. Ser inwieġeb mbagħad natikom il-kalendarju li aħna naħdmu fuq. Respond to all of the points that were Mandiġ bizzejt biex iwieġeb il-punti kollha, iżda nixtieq ngħid li jiena verament kuntenta li kien hemm ċertu punti verament eċċellenti U fiħdan kwalunkwe rapport, bħala rapporter jina għandi ċertu xkil fuq il-numru ta' klim li nista n-publika, għalek jina għal-dependi fuq il-shadows tijaj li waslu ċertu emendi li ħaj waslu għal-titip u jgħajmu kwistjonijiet differenti. U forsi fil-ġejjeni rridu naraw dawn it-tip ta' rapport fuq inizjattiva propja u naraw jekk għandu xikonna dan il xkil fil-numru ta' klim. U dawn jistaw kunu importanti meta nifissaw il-vizjoni fuq meta twila ta' żmien. Jina laqtu persuni uħut mill-punti u huwa għalek li huwa tajjeb li naraw dan mill-perspettiva li imbidlu il-kultura għaliex il-punt li qed jitressa huwa li jekk nistennew l-industrija biex tersa i bil-proċessa il-proposti i. Mikrofonu. Bl-Inglis għanna eh, frazi li tajt li ħat jifriza l-infern qabel ma jiġri dan u minn din il-perspettiva jena naħseb li għalek jiddependi minna u koll biex naħorġu bċertu ideat. U peressi għanna dan rapport nistaw inkunu eh, innovativi għaxuwa, il rapport fuq inizjativa propja, maħnix marbutin li naħorġu b'riżultati partikolari, Jena naħseb li d-dibattitu kien ċarament fuq din l-idea tas separazzjoni tal-firda, iżda biex niġu lura għal kwistjoni tal-kultura, l-bidla fil-kultura. Dak li kien verament ovvju fis situazzjoni fil-Renju Unit meta tkellimt dwar il-kontaminazzjoni transkonfinali u transkulturali, dan ma kienx mżmun biss għal settur finanzjarju, fej kien hemm beħ ħażin ta' ċertu prodotti għaliex dik il-kultura eh, daħlet fis-settur tal-retail, ġifieri fuq settur tal-livell fuq konsumaturi. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn għall-anijiet kollha li semmejt qabel u importanti li aħna inħarsu dan is-settur tal-imnu tal-imnu tal-ix il-ħarsin ta' dak is-settur eh, permezz ta' dan mbagħad inti tikseb il- eh, lanijiet li ta' tkabbir tal-appoċ tal-ekonomija reali kif ukoll eh, il-punti li saru minn ħafna kollegi partikolarment sa' Saed meta qal li rridu namlu dan il-punt ċar, ġifiri li aħna maħniex ħanibqaw namlu bailouts li il-kontributuri mhux ħajibqaw ħalsu għall-iżbalji tal-banek. Issa ħaniħu l-eżempju tar Renju Unita xuwa l-eżempju li nafu l-aħjar. Aħna għandna bank nazzjonalizzat 82% eh, il-proprjetà tal-gvern hija involuta fil-kriżi għalek kellha tħallas eh, multi kbar waqt il-kriżi tal-libor, mbagħad inti tispiċa situazzjoni fejn il-flus li jitħallsu minn dak il-bank eh, permezz tal-multi u ma tal-kontributuri li għedin ħansu multi għal bank globali l-gvern u George Osborne fl-erf tiegħu bħala Ministru tal-Finanzi u dan huwa punt ta' fatt ġifiri iddeċida li jużu juża ftit minn dawk il-fondi biex jappoġġa it-truppi tagħna li forsi tilfu xi jew sieq fl-Afganistan jew l-Iraq Iġviri, aħna bazzikament kif spiċajna situazzjoni fejn il-fallimenti u il-pieni li għedin jitħalsu l-multi eh, ġew riċiklati b'tal il-mod li il-kontributuri qegħdin iħallsu għal dawn l-affarijiet. Mhix ħaġa ħażina neċessarjament imma xorta qegħdin iħallsu għal fallimenti tal-banek. Għalhekk għandna bżonn ta' riforma naqbel ma' dawk li jgħidu li għanna bżonn immorru għal din it-tip ta' riforma Għaliex meta nagħtikom iċ-ċifri tal-fiduċja tal-konsumaturi, il-konsumaturi jridu jaraw banek jagħmlu x-xogħol tagħhom aħjar. Għalhekk verament ħajkonna nittrattaw din il-kwistjoni diffiċli ta' x'inhu l-aħjar approċċ. Ukoll waslet dan il-punt mod tajjeb ħanitlu għal approċ armonizzat fis suq intern, iridu approċ tas suq wahdini, un bat fisser li najdu l-Franċiżi u l-Ġermaniżi li għamiltu zbalta u l-gvern eh, ta' Renju Unit l li l ma rridux il model tiegħek li rridu xi ħaġa differenti? Il-fattu li l model ta' Renju Unit ġi infassal għal model globali li huwa aktar ta' riskju minn ta' stati membri oħra. Għalek, jekk inti fl-istat membru tiegħek għandek eh, banek globali qed jagħmlu attivitajiet riski zejjed, hawnhekk niġu lura għal punt li trasaq minn Korin li dawn il-banek jaħdmu eh, b'mod transkonfinali. U il-regoli eh, fil-pajjiżi differenti huma differenti. U dan huwa punt fundamentali rridu nittrattaw. Ġifieri aħna ħanfasslu s-sistema tagħna li hija taħlita tal-proposti li għandna palissa, infasslu xi ħaġa differenti, ngħidu li għandna setta kriterji minimi, għandna forsa forsi kaxxa li kulħadd irid jikkonformi magħha mal-minimu tagħha, imma mbagħad tista' tmur lilin imma bat tkun qed tmur kontra rekwiżiti tas-suq wahdini. Għalhekk irridu naħsbu ħafna dwar dan, jiena jġbuna ħafna ideat li ġew prezentati dwar ir-responsabilità ta' diretturi, jiena naħseb li sajed għandu raġuna għal dak li huma l-standards ta' kontabilità, rridu naraw il-kawżi ta' dawn il-problemi. Jiena naħseb għal darba oħra l-punt ta' Sharon li fl-Istati Uniti, partikolarment meta tkellem ma' esperti oħra, ħareġ xar li minħabba li marru għal eh, definizzjoni tal-proprietary trading qatt ma ħajaslu għal-riżultat għalhekk. Ġifieri dak għalija mhuwiex l-aħjar approċċ jekk inti tispiċċa sitwazzjoni fejn laqas biss tiddefinixxi li jaqas taf, għas tista' tiddefinixxi dak li qed tipprova l lilek innifsek minna jew li tipprova tagħmel ring fencing madwarha. Rridu approċċi flessibbli iva, ma dawn l-approċċi flessibbli jridu jassiguraw li l-ġrura għal kwistjoni ewlenija ta' kif inbidlu l-kultura, kif indaħlu aktar kompetizzjoni fis-suq u kif inħarsu dak li rridu nħarsu. Iġviri dawk il-kwistjoni dwar id-depositi, il-servizzi bankari essenzjali li n-nis iridu jkunu jistaw serħu fuqhom u fuq medda twila ta' żmien nimxu il qoddim u mhux ngħidu eh, approċċ ta' malajr biex insewwu l-affarijiet issa le dan irid ikun approċċ sostenibbli, mudell bħalma qal Hans Peters li nkunu nistgħu nittrattaħ f'dan it-tip ta' rapport f'dan l-inizjattiva propja. Għaliex ma nistgħux ipoġġoh f'inizjattiv fil leġislazzjoni Għalhekk irridu nkunu ambizzjużi, rridu nagħmlu xi ħaġa differenti nbidlu l-kultura għaliex bħalma qed eh, l-industrija le mhix ħadbidel l-kultura tagħha Mela, xtaqt niqaf għaw għantikom naqra idea ta' dati. Jena ħan prezenta abbozz ta' dan il-rapport, jena għan iktbu. Jekk il-kollegi jaqblu ma' dan għal xiena naf li kultant dak li jiġri huwa li rridu nieħdu ftit ġimgħat għat-traduzzjoni qabel il-rapport ma jitqassam eh, bisħiħ, jiena ħan iċċirkola hekk kif eh, niktbu għalix naf li kulħadd jitkellem l inglis biżejjed li jkun jista' jibda jaqra hekk kif niktbu. Mbagħad ħajkonna l-preżentazzjoni tal-abbozz fil-Kumitat fil-21 ta' Marzu għalhekk jiena nittaqma li jkolli biżejjed konverzazzjoni ta' makom bħala shadows biex forsi anke nagħmel xi tibdil kemm jista' jkun malajr. Mbagħad għandna skadenza għall-emendi ta' 15 ta' April ħank nikkonsidraw l-emendi sa' 7 ta' Mejju l-votazzjoni bat fit-28 ta' Mejju. Ġviri għanna skadenzi na' stretti biex nipruvaw niksbu xi ħaġa mill-Kumitat mbagħad mill-Plenarja qabel il-Kummissjoni ma toħroġ bil-proposta tagħha f'Lulju u tipprova tinfluenza id-dettal tal-proposta wkoll. Għawek għal darba ħanxtiq nirringrazzja għal-kollegi għall-interventi verament utli U verament nistana bil-ħerqa naħdem maqom fuq rapport li jkun vizjonarju, ambizjus, jiena naħseb li wasal iż-żmien li jkun hemm regolaturi u neħdu sibt l-industrija. Mela, għan nibqa presidentina naddu għal punt li jmiss li huwa il-rapport annwali fuq it-taxxa kif nistgħu neħilsu l-potenzjal tal-Unjoni Ewropea għal tkabbil ekonomiku. Il-persuna li faslet ehm, dan ir-rapport hija il-Diko Gal Pelċ Nad il-kelma mill-ewel il-rapporter unbat nihdu ix-shadows. Grazzi ħafna. Jina għan itkellem fil-qosor fil-prezentazzjoni tal-abbozz tal-rapport għaliex eh, ma tanċanna ħin. U eh, dan il-rapport qasam xiftit ġimat ilu fil-lingwi ta'kom. Jina inatajt ix-xogħol li nippreżenta il-tibdil fil-politika tat taxxa fl-2012 fid-dawl tal-potenzjal għat kabbira l-ekonomija. Fiftit klim jina nixtieq insemmi li l-FTT ġiet adottata u ġiet introdotta fi 11 il-stat membru u għal periodu bejn l-2014 u l-2020 il-politika ta' taxxa tal-Unjoni Ewropea u pjan ta' azzjoni dwar dan tfassal u din hija ta' gwida tajba għalina. U palma jindika titlu ta' rapporti jiena eh, ġejt xprunata mill-bżon li nipromovu it-kabir ekonomiku. Din ħaġa naqra diffiċli x'issir li sir minħabba ir-regolazzjonijiet fiskali stretti li ilhom hemm minn meta bdiet il-kriżi. Minkejja dan, nistaw najdu li mill-sena 2000 fl-Unjoni Ewropea hemm rida għal politika ta' tassazzjoni li hija orjentata lejn it-tkabbir. Numru ta' stati membri diġa qed jippreżentaw dawn it-tip ta' politiki. Iżda jiena naħseb li rridu nkomplu nippromovu dawn il-politiki sabiex il-politika ta' tassazzjoni tkun mutur tal-ekonomiji Ewropej tuħ intelligenti ta' taxxa għandu jiġi introdotti introdott u it-taxxa għandha tiġi introdotta fuq il-konsum u mhux fuq il-produzzjoni. Sabiex it-tħul addizzjonali mbagħad jintefaq fuq il-konsum jew inkella jiġi indirizzat lejn it-tfaddil. U importanti ninnotaw ukoll li minħabba l-fat li hemm tliet fatturi jiddeterminaw l-ekonomija ġifiri il-xogħol kapital kif ukoll progress teknoloġiku, il-politiki tat-taxxa fuq medda qasira medja u twila ta' żmien ukoll għandha segwi dan l-istess xejra. Minn barra dan, Il-politika tat taxxa tista' segwi mudell ġdid fuq żewġ stadji li huwa mirat lejn il-vitalizzazzjoni tal-ekonomija kif ukoll il-ħolqien ta' eh, domandi fuq medda twila ta' żmien eh, bħal introduzzjoni ta' toħ tat taxxa fuq l-esportazzjoni mbagħad l-tieni net li jkun hemm tassazzjoni tiġi irranġata b'tali mod li tasal għall ħolqien tal-impjiegi. U minn flok nżidu r-rati ta' taxxa u nintroduċu taxxi ġodda, jina naħseb li dan huwa mod aħjar kif inkunu nistgħu inwessaw il-bażi ta' taxxa. U dawn ikunu jistgħu joħolqu eh, tħul addizzjonali għal budget. Din hija ħaġa ġdida wkoll ta' dan l-abbozz li għalkemm tirrispetta il-kompetenzi tal-istati membri, trintroduċi tax snake koordinata li minn flok tarmonizza ir-reġim ta' taxxa tal-Istati membri tagħmel koordinazzjoni tagħhom billi tikkonsidra il-tuħ fit-taxxa kif ukoll iż-żidiet fit-taxxa fl-Istati membri. U il-politiki differenti ta' taxxa tal-Istati membri ikunu jistgħu jiġu segwiti, mon u jikkonsidraw fatturi u sfondi ekonomiċi ta' dawn l-istati membri differenti. Fil-labbozz tiegħi minħabba l-fatt ma tantx kelli ehm, spazju ma stajx indirizza il-miżuri neċessarji biex niġildu il-frodi tat taxxa iżda jiena naħseb li huwa verament importanti li nefasizzaw dawn il-punti u forsi nwassal nagħmel ċertu emendi fuq dan. Palma tqal, fil-programm ta' taxxa tal-OECD għall-2012 għanna bżon niġildu il-politiki tat taxxa aggressivi u l-budgetjar tat taxxa tal-kumpaniji u niġildu l-abbużi eh, taxxa fit tax havens. Il-trasparenza tar reġim ta' taxxa kif ukoll il-ġlieda kontra l-frodi tat taxxa huma miżuri neċessarji għaliex dawn iwaslu għal telf ta' biljuni u dawn jeddu il-budget tal-istati membri U jekk inti ma tkunx taf kif tiġġieled dan il-fenomenu, dan jista' jwassal għal tisħiħ tal-ekonomija sewda u jimmina il-kompetittività tal-Ewropa. Għanna intejbu il-kapacitajiet ta' ġbir ta' taxxi tal-istati membri għaliex dan huwa neċessarju sabiex innaqsu id-dejn sovran. U minn barra dan huwa inevitabbli wkoll li l-istati membri itejbu il-kooperazzjoni tal-amministrazzjonijiet meta jkunu qegħdin jiġbru taxxi. Jiena naqbel ukoll bisħieħ mal- pjanta azzjoni tal-2012 tal kommissjoni fuq il-ġlida kontra l-frodi u l-evazjoni, iżda naħseb li il-Komissjoni għandha tippubblika u tfassal kemm jista' jkun malajr il-mekkaniżmi ta' segwitu ta' miżuri kif ukoll il-scoreboards jekk dan huwa possibbli. Grazzi kollegi għal din l ewwel round dak kull ma xtaqt ngħid fuq dan la bozz tar-rapport u jiena nistenna bil-ħerqa li nisma l-kollegi tal-kummenti tal-kollegi u x-shadow rapporters. Grazzi. The rapporteur and then Grazzi rapporteur, ħanitlob il-Oli Ludwigsen biex jitkellem fisem il-grupp SD. Grazzi ħafna. Jena xtaqt nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal rapport verament interessanti. Dan la bozz tar rapport u interessanti li xifoka fuq ir rabtid bejn it-taxxi u t-kabbir. U dan huwa aspett ta' politika ta' taxxa li huwa dejjem aktar importanti. Iżda sfortunatament ħafna drabi jiġi injorat. Hemm tliet prinċipji bażiċi li rridu naħsbu dwarhom f'din il-ħidma. L-ewwel nett hemm bżonn li aħna nintensifikaw l-isforzi nazzjonali u Ewropej tagħna għal dik li hija l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Aħna nafu li l-Kummissjoni f'dawn l-aħħar sitt xhur ħadet inizjattivi importanti ħafna f'dan il-qasam. U aħna issa rridu nassiguraw li dawn isiru azzjonijiet eh, konkreti fil-politika tat-taxxa huwa importanti ħafna li kunem kondizjonijiet favorevoli għal tkabbir sostenibli fuq meda twila ta' żmien u ehm, bregoli ta' kompetizzjoni aktar ġusti ma għadda raġuni għalfejn in-nies jippruvaw eh, iqarqu bis-sistema u din hija xi ħaġa li hija indirizzata fl-abbozz ta' dan ir-rapport u ħaġa tajba. Iżda jiena naħseb li rridu nenfasizzaw dan il-punt aktar milli qed nagħmlu b'sissa Imbagħad hemm il-perspettiva soċjali nixtieq li din tiġi daħla fir-rapport ukoll M'għandux ikkonna strutturi ta' tassazzjoni li jżidu il-firdiet fis soċjetà Dawn il-firdiet ussa mhumiex biss mhux aċċettabbli fihom infushom iżda huma negattivi wkoll għall-impatt li għandhom fuq it-tkabbir. Dejjem aktar stati membri qegħdin iżidu it-taxxa fuq il-konsum u dawn għandhom impatt kbir fuq eh, djar li għandhom tħul baxx u dan jista' jwassal għal firda soċjali dejjem akbar u jista' jfisser li xi persuni f'dawn il-familji li għandhom tħul baxx jistgħu jkunu eh, qegħdin ibatu dejjem aktar minħabba t-taxxi milli fil-passat. Għalhekk għandu jkun hemm miżuri għal dawn il-familji li għandhom eh, tħul baxx għal dik li hija sistema ta' taxxa. Mannix naslu għal progressivita f'sistemi ta' taxxi li jiġi tiġi minata. U tassazzjoni ta' ambientali u koll hija importanti ħafna għal ġejjini u tkabbir. L-idea bħalissa hija li it-taxxa ambjentali qed tonqos u din mhix ħaġa tajba għaliex għad tkabbir huwa importanti ħafna li jkun hemm eh, il-tassazzjoni ambjentali li tkopri aktar mm, sem it-taxxa. Aħna għanna bżon tkabbir sostenibli għax ħaġa importanti għall-Ewropa u għalhekk hemm bżonn nimxu lejn ekonomija aktar favur l-ambjent jekk għandna u jekk dan ħajkun bla problemi mela għanna bżon ta' tassazzjoni ambientali ta' suċċess. Irridu nervedu d-direttiva ta' taxxa, irridu namlu dan b'mod ambizzjuż dan ikun pass tajjeb fid-direzzjoni tajba u fl-aħħar net huwa possibbli li namlu aktar għat kabir u dan billi neliminaw ostakli marbuta ma' taxxa li jeżistu fis-suq intern. U dan l-approċċ għad direttiva ta' tassazzjoni irrid ikun li irridu ntejbu l-affarijiet fis-suq waħdini. Il-konsolidazzjoni tal-bażi tat-taxxa tan-negozju corporate tax base tista' tiġi imsaħħa jekk tiġi implementata sew u l-ħidma amministrattiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa għanda u tista t-sir kif suppost fil-ġejjeni. Issa jena għandi żewġ punti li xtaqt inqajjem dwar la bot ta' dan rapport l-idea ta' tax snake li nipruvaw insolvu problemi b'koordinazzjoni ma' sistemi nazzjonali, aħna rridu nkunu nafu din it-tax snake eżattament x'inhi. Hija bħal currency snake li kien hemm qabel l-euro, Jekk iva, ħankunu qegħdin naslu għal armonizzazzjoni li tasal il-bot, u jekk dan huwa l-każ irridu niddiskutuh dan il-punt. Il-punt li jmiss il-modell ta' żewġ passi għal eh, li qed jiġi diskuss u li tiġi ehm, analizzat fir-rapport. Din hija fuq l-istimulu tal-esportazzjoni u mbagħad nimpjiegi għaliex jekk iva irridu nħarsu lejn dawn iż-żewġ prinċipji f'aktar dettall. Fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja rapporter għat-tekst u għabidu verament tajab għad diskussjonijiet u qed nistenna li nikkolaboraw mod konstruttiv fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Eh, eh, Tispiċċana ħin ma nafx jekk nitlop li lill-interpreti li għaw għalhekk nishtiqkom titkellmu fil-qosor. Fisem il-grupp tal-Alde Iva, grazie, Signora President. Fxit kummenti fil-qosra ħana naħsbu li il-rapporter uh, għamlet biex xol tajba bħala bidu biex nibdew niddiskutu bejnietna kif nistaw intejbu u kif nistaw nejnu fil-dibattitu Ewropew fuq it-tassazzjoni u tkabbir ekonomiku. L-ewwel jina Jiena nittama li kollegi liberali u anka jiena se ħankunu qegħdin nippreżentaw xi emendi fuq il-bżonn li nimplementaw riformi. Mhux biżejjed li naqsu l-budgets, mhux biżejjed li jkollna konsolidazzjoni fiskali jekk aħna ninsew li rridu nagħmlu riformi fl-istess ħin. U għalhekk li jiena naħseb li iva ovvjament nistaw nitkellmu dwar żieda fit-taxxa u jina fil-fatt eh, personalment favur FTT fuq livell Ewropew. Iżda jina naħseb li hemm bżonn li nirranġaw, nikontrollaw il-budgets bħala kondizjoni għall-irkupru. U fl-Istati Uniti wara xi snin qed naraw li id-dibattitu qed jivolvi b'tali mod li qed jifoka l-attenzjoni tal-politika tal-ekonomija politika għal dawk li huma riformi strutturali riformi li fl-ħar mill-ħar u għat kabir tal-pajis. U aħna rajna u kol fċertu pajizi Ewropej li qed inaqsu l-infiq pubbliku iżda jekk jibqgħu jeżistu il-monopoliji jekk il-burokrazija ma jonqsux, jekk eh, l-ekonomija ma jisir ma jsirux flessibbli, dan l-affarijiet mhux ħajaħdmu. Dan huwa l-ewwel punt. It-tieni punt. Jina favur li konna kompetizzjoni ta' taxxa u din hija idea liberali ħafna. Iżda naħseb li rridu nħarsuha. Aħna għandna munita komuni, politika monetarja komuni tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, iżda hemm bżonn li narmonizzaw il-bażi tat-taxxa tan-negozju corporate tax, iżda ma naħsibx li rridu nibqgħu sejrin b'tali mod li narmonizzaw anke rata tat-taxxa, għandna bżonn kompetizzjoni fiskali tal-pajjiżi għal x'dan huwa tajjeb għall-ekonomiji kollha. Jiena naħseb li ħanippreżentaw xi emendi biex insaħħu din l-idea. Jiena naħseb li l-esperjenza Amerikana hija waħda tajba għandhom politika monetarja komuni wkoll Iżda kompetizzjoni fiskali hija importanti ħafna sabiex nagħmlu ċertu korrezzjonijiet biex nadattaw għall-lima stati huma differenti ekonomikament biex nikkumpensaw għall-effetti tal-politika monetarja fuq livell federali. Jekk inħarsu lejn l-Istati Uniti, dak li huwa armonizzat huwa l-funzjonament tas-suq tax-xogħol u l-suq kapitali. U d-dinja xaġa li aħna fl-Ewropa m'għandniex. Għalhekk pereżempju ħafna hemm differenza ħafna akbar fl-Ewropa bejn is-suq tax-xogħol ta' Danimarka u s-suq tax-xogħol ta' Spanja mid-differenzi li nistgħu nsibu fl-Istati Uniti u dan iwassal biex l-ekonomija tal-Stati Uniti hija ħafna żjed effiċenti u għandna naħsbu dwar dan. Fl-aħħar nett, meta nitkellmu dwar il-frodi fiskali, rridu nimplementaw l-aħjar prassi tal-aħjar pajjiżi Ewropej U jekk tħarsu jew inħarsu lejn l-istatistika l-inqas pajjiżi li għandhom frodi fiskali huma propju l-iżgħar pajjiżi fl-Ewropa. Aħna naraw ftit frodi fiskali wkoll fil-pajjiżi fejn hemm sistemi e, ta' federalizmu fiskali, pereżempju fil-Ġermanja, fejn hemm 17 reġun li jiġbru it-taxxi dan innaqqas l-ammont ta' frodi eh, fiskali. U eh, fl fi Spanja il-reġun tal-Pajzi Baski u reġun Navarra u koll hemm inqas frodi fiskali. Għalek jina tal-opinjon li ikbar ma jkun il-territorju fejn ikun hemm aġenzija li ministra t-taxxa, iżjed ma jkun hemm frodi tat-taxxa u ħan Sir, can I ask you to be brief because... Palma jett, tlabtkom biex tkunu eh, titkellmu fil-qosor għax l-interpreti ħames minuti oħra jagħtuna xejn iżjed. Filip, Ramon, jina ma xmijak miegħek u bil-kbir. Għaliex bħala ċittadin, meta aħna għandna kompetizzjoni fiskali min jirbaħ? Min jirbaħ? U mal-kbar kumpaniji l-kbar. U bħala liberali jiena naħseb li inti matriċ li kumpaniji kbar ikollhom vantaġġi vantaġġi mhux ġusti. Għalhekk jiena naqbel li ma rridux noħol u ċertu um, nuqqas ta' interess bejn l-istati u l-gvernijiet. Ġviri li ma jkollhomx raġuni biex ikunu effiċenti fuq dan naqbel. Iżda rridu npoġġu ċertu pressjoni fis-sistema u inti forsi tista' taħseb iva l-kompetizzjoni twassal għal pressjoni. Ġviri mhux qed ngħid li rridu neħħu kompletament il-pressjoni kollha, iżda dak li qed ngħid huwa li din il-kompetizzjoni bla jibda xkilli għandna bħalissa e, twassal biex il-gbar ma jħallsux u iż jħallsu. L-SMEs jħallsu. Jekk iħarsu li rapport ta' ġematejn ilu tal-OECD. Eh, għawek e, nishtiq li il-rapporter semmi dan mod speċifiku u il-qasam ta' tassazzjoni tan negozji dan u qasam fejn eh, għanna bżon aktar xogħol. Is-CCCTB rrit jiġi approvat u mhux ikolla xi ħaġa waħda daqsijiet kollha, iżda irrid ikorna koordinazzjoni aħjar ta' tassazzjoni tan negozji minnix sorpriża li jkom li aħna ninsistu li tassazzjoni tintuża wkoll biex tinternalizza l-esternalizzazzjonijiet ambjentali li bħalissa ma jinsabux fil-prezzijiet tas-suq u f'dan is-sens qegħdin nixprunaw li kummissjoni timxu l qoddim fuq it-tassazzjoni u l-kunsill ukoll. U dan huwa l-assolut minimu li nistgħu nagħmlu ħanqafawx ma nixħin. Dan huwa dibattitu verament interessanti, pekka ħasra li m'għandniex biżejjed ħin biex inkomplu Issa mbagħad niġu lura għal konsiderazzjonijiet tal-emendi u nkunu nistgħu forsi niddiskutu naqriżiet. Isur xi Grazzi, Sinjura President. U spiċċa ħin. <laughs> Ħanipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Inti għall-inqas bħala President, Sinjura Rapporter, Tiftakar il-komment li kelli il ġemma li għaddiet fuq tekst, eh, rapport differenti ta' taxxa, u jina kontent najt li dan ir-rapport issa huwa ħafna ħafna aħjar mir-rapport li konna qegħdin niddiskutu il-bira. U organizzat tajjeb fi tliet taqsimiet u fl-ewwel taqsima m'għandix oġġezzjoni drammatiċi u jiena kuntent għal lingwaġġ li għandna. li huwa bbażat fuq filosofija ekonomika li jiena naqsam għalhekk ma rridx nagħmel xi tibdil. Fit-tieni parti minnha l-oħra napprezza fejn qed titkellem dwar riżorsi ġodda. Fejn is-sinjura rapporter żomm profil baxx i mhix qed tfittex rizorsi addizzjonali u lanqas mija qed titlob li jkun hemm żidiet fit-taxxa U jina naqbel maħħa, jina naqbel u kol biex ikunu ċari. Il-pozizjoni li aħna għanna nġildu il-frodi tat taxxa u rridu nġildu għamot aħjar. U mux nfittxu rizorsi ġodda id-dibattitu ma' Filip fuq it-taxxa ambientali hija xi ħaġa li ħan posponija għal meta jkollna dibattiti oħra. U nixtieq inserħilkom moħħkom, partikolarment Sinjura Rapporter, li jiena Iva ħan għamel xi emendi. Iżda fl-opinjoni tiegħi mhux ħajkunu daqshekk importanti li ħajkomplikaw lek il-ħajja t-ixtiq eh, tixtieq weġeb Minuta. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna, nixtieq weġeb La darba għaw l-interpretanu zom, mela grazzi ħafna għal dawn il-kommenti kolla. Palma urew eh, jina faċċajt l-istess problemi li semmejt inti. Għalek, nistaw jew naqbdu nieħdu proċess kollu kemmu, jew inkella nibdew biċċa biċċa mill-ewwel stadju. Il-problema li rajt jiena hija li għandna ambizzjonijiet kbar u maħna qed u xejn. Issa l-metodu nixtieq insegwi u nixtieqkom tappoġġawni huwa li għandna nieħdu miżuri eh, ċerti f'passi żgħar li mbagħad inkunu nistgħu nwettquhom u l-istati membri ikunu jistgħu jużawhom fuq bażi konġunta Grazzi għal għal klim ġentili ta'kom dwar il-metodu li jena applikajt. Hemm xi punti essenzjali li jena xtaqt inżom meta inkunet nikteb ir-rapport. Iżda hemm kwistjoni toħra li lesta li kolli emendi u tibdiliet fihom. Jiena ma naqsamx l-opinjonijiet kollha ta' Shadows, Iżajna naħseb li ħajkonna bizzejiet opportunitajiet fl għata addizzjonali biex ikun nistaw niddiskutu dan kollu. U xtaqt nispjega wkoll l-idea ta' tax snake din hija xi ħaġa ġdida importanti. U jina lesta naċċetta li jkun hemm perspettiva soċjali li tiġi enfasizzata fir-rapport iżda ma nixtiex li dan si din issir kwistjoni ta' taxxa soċjali għalek jina naħseb li bżonn li namlu distinzjoni bejn dawn it-taqsimiet fit-taxxa. Fuq it-taxxa ambjentali daħħalta darbtej fit-tekst u ma tneħħej terġajt. Għalli xinu għana naħseb li huwa importanti, ma forsi dan il-rapport mhuwiex l-aħjar post fejn din tista' tiġi spjegata. Kwistjonijiet ta' evażjoni u frodi ta' taxxa wkoll daħħalthom fit-tekst u mbagħad neħejthom għaliex hemm rapport ieħor li foka propju fuq dawn il-fenomeni. Issa dwar kompetizzjoni fit-taxxa min jirbaħ u min jitlef hija kwistjoni teoretika. U jiena naħseb li mm, din hija xi ħaġa dibattitu teoretiku li m'għandux jiġi eh, trattat f'dan ir-rapport. Għal darb'oħra grazzi tal-kummenti kollha u nixtieq nenfasizza li l-iskadenza għall-emendi hija l-5 ta' Marzu. Jien ukoll nixtieq nippreżenta xi emendi għax hemm xi kwistjonijiet li jiena ma stajtx nenfasizza fir-rapport. Imbagħad fit-12 ta' Marzu jekk huwa konvenjenti għal rapporter għax għadu rapporters, nixtieq li nagħmel laqa bejn is-satej u t-tlieta ta' wara nofsinhar fi Strasburgu. Imma nibatilkom l-istedinit. Mela, fil ħamsa ta' Marzu ħajkun hemm l-iskaden tal-elementi, 11 ta' Marzu il-konsiderazzjoni tal-elementa u l-24 ta' April il konsiderazzjoni fil-plenarja u mbagħad konsiderazzjoni tal-emendi fil-Kumitat l-24 ta' April un bat naddu għal-plenarja f'Mejju. Il-laqa li mis fil-11 ta' Marzu fi Strasburgu fis-7 ta' filgħaxija. Grazzi, il-wara nofsinhar tajjeb.